irrid ngħid jiġifieri li hemm probabilità kbira illi fil-votazzjoni, il-votazzjoni ta' għada anzi jibdew bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda u mhux iktar tard. Di kienet talba minnaħa ta' wieħed mill-gruppi uh, sabiex il-votazzjoni ssir l-ewwel ħaġa għada fil-ħodu. Attwalment l-aġenda tagħna kella tibda bil-istudju tal-Kommissjoni l-ewwel ħaġa u l-votazzjoni kella ssir wara. Eh, però pero ser naraw jekk nistawx eh, naħdmuha biex eh, nbidlu l-affarijiet. Jiġifieri propju dalodu ser nkunu nafu jekk dan jistax isir. Jiġifieri li l-votazzjoni ssir l-ewwel ħaġa fil-ħodu għaliex dan ġie mitlub lilna minn xi membri li jridu jħallu Brussell għada. Da u ikun iktar faċli għalihom jekk il-votazzjoni ssir l-ewwel ħaġa għada. Qed nippruvaw nagħmlu dan, però jekk ifisser illi l-esperti tagħna ma jistgħux ikunu magħna, allura inħallu il-voti kif kienu kif huma fuq l-aġenda. Mil-bqija nishtiq ngħidilkom ukoll illi dwar punti 10 u 11 il-rapport ta' Sinjura Jakon Sari fuq l-assistenza reċiproka u il-rapport ta' Sinjura Grappini fuq il-promozzjoni ta' turizmu ser album. U punt 17 fuq il-komunikazzjoni tal komissjoni fuq l-istrateġija DSM jista' jsir minn flok eh, punt 13 għada jiddependi kif u fiex ħin namlu l-votazzjoni. Għalek nitlobkom li tippermettulna eh, tal ħalli naraw kif ħanbidlu l-affarijiet. Issa, b'daw il-bidlit kolla li jattilkom, tistaw taqblu dawn il-bidlit kolla li jattilkom dwarom, tistaw taqblu jekk iva nqis l-agenda hija adottata. Grazzi, tajab, wis, mela, ninformawkom iktar, iktar tard l-lum dwar il-votazzjoni. Issa, xie avvizi oħra minna ħatijaj. L-ewel qabel kollox, Wara ftit xhur biss ta' negozjati ħareġ biċ-ċar illi il-risposta għall istrateġija tas suq uniku digitali ser ikun rapport konġunt bejn il bejn il-Kumitat IMCO u il-Kumitat ITREM. Serħu rasi, serħu li rasi il-Kumitat ITRE illi u ma mux ser xejnu l-importanza tal-konsumatur Jiena zammejt idi ħafna waqt il-laqa tal-konferenza tal-presidenzi biex niżgura illi il-vuċi tagħna l-Kumitat Imko tinstema u tinstema sew. Dan ifisser li żewġ kumitati ser jinaqdu flimkien bħala kumitat uniku meta ssir il-votazzjoni fuq dan ir-rapport. U ser ikollna wkoll il-Kumitat Juri il-Kumitat Libe, il-Kumitat Kalt u Empl, illi ser ikunu qed jassistuna taħt regola 54. Jiġifier dawn ser ikunu negozjati komplessi biex naqdu ix-xogħol tal-kumitati kollu flimkien. Però ifisser il ifisser ukoll illi ser ikun hemm madwar 250 MEP involuti f'din l-istrateġija, fin negozjati ta' din l-istrateġija. U dan probabilment ser ikun utli ħafna li xwa għalġit tas suq uniku digitali. Nfakkarkom ukoll illi din il-laqa qed tiġi Web Street ġala darba qed nitkellmu fuq is-suq digitali. Nfakkarkom ukoll il-dokumenti huma disponibbli kollha online taħt l-applikazzjoni e-meeting u nfakarkom ukoll illi in-newsletter tagħna hija issa disponibbli u illi il-membri u l-persuni ċittadini in ġenerali jistgħu segwu laqgħa tagħna online. Dawk huma l-avviżi minn naħa tiegħi? Tajjeb? Tajjeb wisq. Missa l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat tal-aħħar żewġ laqat fil-fatt dawn tistgħu ssibuhom online nistgħu nqisuhom adottati u fil-fatt aħna ser niqsu ma jekk ma tiġbdilnux l-attenzjoni sal-aħħar din il laqqa Umbat, ġornamenti fuq it-trialogi. L-ewwel qabel kollox naġġornakom fuq eh, it-trialogi marbuta ma' DSM. Fejjina kont ir-rapporter għal kumitat tana rigward il-lutenti l-utenti. il lutenti Eh, id-drittijiet tal-utenti aħħarin. Naf li eh, ser kienem konklużjonijiet eh, pozittivi kemm fuq tmim tal-tariffi ta' roaming kif ukoll sabiex insaħħu il- dispożizzjonijiet ta' neutralità ta' l-internet. Kien hemm ħafna negozjati biex nisguraw li wħud mill-tassib tal-Kunsill jiġi interizzat, dan kien partikolarment importanti biex nisguraw illi l-operaturi tieħdu konsiderazzjoni. Id-diskussjonijiet kważi kienu ser eh, jisfaxxaw fix xejn fis-sija ta' filgħodu iżda nixxilna nikkonkludu għal ħabta ta' satej ta' filgħodu. Rigward il-prioritajiet tal-grupp tagħna tal-imko, fil-fatt irnexxilna niksbu ftejim eccellenti grazzi għall-istaff għall-personal tagħna illi ikkoordina b'mod eccellenti anka flimkien mal-koordinaturi. Mela, sempliċement biex tkunu tafu il konsumaturi ser ikollhom aħi ser ikollom dispozizjoni tal-switching imsaħħa, ser ikollhom iktar informazzjoni kontrattwali, ser ikollhom alert permezz ta' SMS rigward id-dritt tagħhom u rigward il-prezzijiet tal-SMS u il-servizzi eh, marbuta ma' voice messages, ser ikollhom ukoll jirċivu messaġġi ukoll marbuta ma' servizzi ta' data roaming u anka kontroll tal-konsum ta' data roaming biex inti tkun tista' titfi id-data roaming jekk tkun tixtieq eh, tagħmel dan. Rigward in newtralità tal-internet, il- um, konsumaturi ser ikunu jafu aktar dwar miżuri ta' ġestjoni ta' traffiku tal-internet, ser ikunu jafu iktar fuq l-impatt ta' servizzi speċjalizzati għal aċċess tal-internet, il um, ser ikunu jafu aktar fuq il-kwalità u l-veloċità tal-internet u anka rimedji f'każ jekk il-prestazzjoni attwali tal-veloċità tal-internet ma tkunx daqs dik eh, li huma jkunu Eh, li ġew irriklamati. Fil-fatt fil-Belġu din hija xi ħaġa komuna ħafna illi ssib riklam ta' veloċità tal-internet u dak li fil-verità tikseb ikun ħafna aktar baxx. Jiġifieri ser ikun hemm dawn it-tip ta' rimedji biex jekk il-prestazzjoni ma tkunx dik mixtieqa u dik mweda, allura ikun hemm ċerta rimedji u jkun jistgħu perempju jitterminaw il-kontratti tagħhom. Hemm ukoll prestazzjoni ta' klawsola ta' armonizzazzjoni minima ser ikun hemm linji gwida berek kif ukoll aċċess għal proċedura ta' ilment tal-menti. Dan kollu huwa importanti u pass il-qoddim, pass ta' ġgant il-qoddim fil-fat tal-Komitat Imko. Għalek, mill-ġdid nirringrazzja il-Shadows għal-ħidma tagħhom. it li kellna liħor huwa fuq il-mizuri tal-sigurta tal ta' informazzjoni u networks. Nadi l-kelma l-Andreas. Grazzi ħafna kollegi pal eh, kollegi li jinsabu, uħut minnom jinsabu għek fil-kamra, fil jina kontent ħafna li għet nerġa narakom qabel il-pawza ta' sajf biex nerġaw namlu l-punt fuq xirċivej, xirfejn xina naslu rigward dan il-dossier. Jina daqxejn imħasseb illi issa qed nippruvaw nsibu qbil ma saħan sitra t-tielet presidenza meta wieħed qis illi kull ma jmur qed niskopru inċidenti ġodda ta' teddit ċibernetiku l-istituzzjonijiet Ewropej, l-negozji Ewropej u koll. Madana kollu nittama li l-istata membri jifmu xi darba oħra illi din il-proposta legali tamel sens biss jekk nirraġġaw ċerta kwistjonijiet illi għadhom pendenti u jekk namlu passi l-qoddim għal iktar eh, għal reġim ta' sigurta ikbar. Għalek, Sinjura President, fil-24 ta' ġunju kienem aġġornament dwar il-mandat ta' trialogu u fid-29 uh, ta' komplejna naħdmu fuq dan il-mandat addizzjonali, aħna qbilna fuq il-prinċipju ġenerali, ma dana kollu mhux qed naqblu fuq id-dettalji u rrit nixbilkom l-attenzjoni illi il-Kunsil għal li hemm bżonn ta' eh, ċer uh, li għamilna fil-fatt pass il qudiem però rigward il-domanda speċifika għatfa fadal ħafna xirrit isir. Madana kollu jiena ċert illi flimkien mal-presidenza Lussemburgiza fis sitxur li ġejjin jirnexxilna namlu passi l qoddim Il-shadows kienu kollha involuti ħafna u minn hawn irringrazzjom hemm tliet punti illi għal-Parlament Ewropew irridu jinżammu f'moħħna fuq fuq. L-ewwel li nidentifikaw l-infrastruttura kritika fid-direttiva, aħna nixtiequ li dan is-settur jibqa' speċifiku mhux ikun wieħed ġenerali biex bekk ikollna mod l-istess kif inqablu l-affarijiet bej l-istati membri u jkun hemm approċċ li ħares is-suq intern. Il-leġislaturi involuti jiddelegaw l-atti ek kif ġew proposti mill-Kummissjoni, mil però dan ma bil-nix dwaru biex ikun hemm trasposizzjoni aħjar ta' direttiva partikolarment biex niddefinixxu l-infrastruttura definittiva. Il-Parlament għal dan lan jitlob li jkun hemm iktar informazzjoni dettaljata ħata tal-Istati membri. Iżda mhux li jkun hemm trasmissjoni jew li ngħaddu li jkun hemm trasmissjoni tal-fornituri individwali spiss ikun hemm ċerta nuqqasijiet, ċerta eh, nuqqasijiet ta' puntu ta' sigurta, aħna mux qed nitilfu, mux qed nitolbu li eh, ikunem hemm dawn operaturi individwali, però xorta waħda rridu nkunu nafu kif inu kif l-istruttura għal kull settur f'kull stat membru. Mbagħad taħt artiklu 8a permezz ta' miżuri nazzjonali leġislattivi nixtiequ nkunu nispeċifikaw dawn l-infrastrutturi. Il-Kunsill qal li dan għandu jintalab permezz dan għandu jisir jekk jintalab mill-istati membri. Iżda aħna rridu nizguraw illi it-28 stat kollu kemmu jkun jaf, eh, jkun jafu x'qed jiġri fl-istati membri l-oħrajn. Uh, l-sfida prinċipali fil-fat ser tkun illi nifmu kif ir-rapporter u shadows jistaw jittrattaw dawn il-kwistjonijiet iktar autoritarji illi fihom il-Kunsil qed iżomm idej ħana qbilna illi l-infrastruttura kritika trid tkun separata għaliex hemm livelli differenti ta' eh, kritiċità. U jina fil-fat tlabt il-shadows eh, sabiex jirġaw lura għandi sa' 16 biex bekk niċċaraw ċerta aspetti u ikollna diskussjoni aktar dettaljata fit trialogu li jmiss. Il-presidenza il lussemburgiza qed tittama li dan ikun jista' jsir fit trialogu li jmiss. Wieħed ikun għandu jkun biżejjed jiena disponibbli, però naħseb illi l-post li jmiss fih fih xi diffikultajiet madana kollu nittama illi il-komitat jati il jivvota b'maġġoranza biex jippremjana tal-isforzi tagħna. Nittama wkoll li rnexxilna nimxu eh, fuq dan il-fajl anka wara il-pawża tas-sajf. Grazzi. Thank you very much for that. I understand. Grazzi ħafna nifem illi qed nippruvaw nirċivu feedback mill-partijiet interessati li ovvjament huwa importanti wkoll. Grazzi ħafna għal ħidma tiegħek Andreas, naf illi mhix biċċa xogħol faċli. Issa, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija huwa ir-rapport fuq prassi ta' kummerċ mhux ġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel. Il-rapporter huwa l-Onorevoli Jakivitz għanna rapport għanna rapport fuq inizjattiva propria u il-Kumitat Agri um, qed um, jissieħeb fil-ħidma mal-ħidma tagħna skont artik skont ir-regola 54. Naddi l-kelma lill-rapporter Jakvitz. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, permettu li illi nipprezenta fuq fuq dan il-labbozz ta' rapport illi jiena ħejjejt fuq il-UTPs fil-katina tal-provvista tal-ikel. Permettu li l-infakkarkom illi il-konsegwenza ta' komunikazzjoni minnaħa tal-Komissjoni l-Parlament u l-Kese ta' Lulju 2014 kien fuq il-ġlieda għal prassi kummerċali mhux ġusta fuq fih dan il-katina tal-provvista tal-ikel. Natikom sfond ta' dan il-dokument. Walek infakkarkom illi id-dibattitu fuq din il-kwistjoni u l-ewwel sforzi sabiex insibu soluzzjoni fuq dan is-suġġett ilhom għaddejjin hawnhekk fil-Parlament u fl-istituzzjonijiet oħra għal ħafna snin saħan sitra ilhom għaddejjin għal 10 snin. Kien hemm diversi dokumenti Eh, marbuta ma dan is-suġġett madwar 20 fil-fatt sa issa eh, kienu dokumenti dwar dan is-suġġett, ħafna minnhom huma reżoluzzjonijiet ta' Ġunju tal-2012 fuq sbilanċi illi jeżistu fil-katina tal-provvista tal-ikel u anka fuq uh, uh, prassi mhux ġusta Umbat fl-2010 hemm forum tal livell oli biex tittejjeb appuntu il din il-provvista tal-ikel. Kien hemm ukoll talba minnaħa tal-parlament mm, tal-2013 u rapporti oħra mill kollegi tagħna li fosthom l-iktar wieħed relevanti kien ir rapport tal-Onorevoli Korazza Bilt u tal-Onorevoli Young. Mid-dokumenti kollha Anzi, id-dokumenti kollha juru illi din il-prassi mhux ġusta hija komuni ħafna u illi jillimitaw l-aktar l smis għaliex inaqsulhom il-possibilità li jibqgħu jeżistu fuq is-suq uniku barra minn hekk ma jippermettilux ma jippermettilhomx illi jaġixxu fil-kuntest transkonfinali biex neliminaw dawn ix-xejriet negattivi fil-provista tal fil-katina tal-provista tal-ikel. tal provista tal ikel Eh, ilna naħdmu, iżda sissa mar nexxilniex neliminaw dawn il- din il-prassi mhux ġusta. Għalhekk jiena nixtieq illi nagħmlu appell ċar lill kummissjoni Ewropea biex inħejju definizzjonijiet l-istess u li fuqhom naqblu kollha kemm aħna fuq il-prassi mhux ġusta u nippreparaw regoli tal-Unjoni Ewropea biex ikunem proibizzjoni ta' dawn il-UTS u rridu namlu ġestjoni ġusta u trasparenti tal-fornituri u tal-bejjija tal-ikel irridu regolamenti illi jippermettulna illi nifmu minu responsabli fis settur pubbliku illi jiżgura illi il-prinċipri il-prinċipji qed jiġu rispettati għal da kontra il-UTPs. Għalhekk din il-ħidma qed tiġi appoġġata mill-arfin kollu li ġbarna, mhux biss minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej, iżda anka permezz tal-arfin li ksibna wara l-konsultazzjonijiet, konsultazzjonijiet li jiena għamilt personalment, li huma attivi fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk għamilna diversi workshops fi dan il-Parlament Ewropew fejn tassew smajna mill-persuni li huma l-aktar involuti fil-proċess li jafu x'inhu l-problemi u jafu s-settur tajjeb ħafna, ġifieri s-settur tal-provvista, tal-katina tal-provvista tal-ikel. Waqt dawn il waqt il-workshop ta' marzu ta' din is-sena ksibna informazzjoni fuq diversi każijiet speċifiċi rigward ċerta irregolaritajiet u problemi li jeżistu bej il-fornituri u l-imsieħba tal-negozju tagħhom. Hemm diversi każijiet ta' irregolaritajiet u dawn qed inniżilhom fuq fuq fl-abbozz ta' rapport tiegħi. Ippermettili, ippermettuli li ntikom xi ftit eżempji biex nispjegalkom kemm kbira l-problema biex nifmu kemm hija serja wkoll. L-ewwel, sinjuri qed nagħmlu referenza għal settur illi ħaddem 47 miljun ċittadin fl-Ewropa. Dan huwa suq illi għandu valur tal fuq minn biljun euro. 84% tal-fornituri parti huma parti minn din il provista fejn spiss il-vittmi huma ta' um, ehm, kontratti illi qed jiġru medda illi ma jkunux jistaw ikomplu joperaw. U spissu maraw tnaqqis fil-prezzijiet u 60% ta' dawn il-persuni involuti kellhom iħallsu mingħajr ma jiġu provduti return. Eh, ma, ma jirġaw jina taw l-flus Barra minn hekk hemm konklużjonijiet fir-rapport tiegħi illi juru illi azzjoni effiċjenti u fil-waqt trid tittieħed. U dan jorbot ukoll ma dak li hemm fil-Green Paper u l-komunikazzjoni tal-Kunsill tal-Lulju tal-2014 L-istess kienu l-konklużjoniet li ħarġu mir-rapport ta' tal-Onorevoli Young u tal-Onorevoli Karazza Bilt u anka il-resoluzzjoni ta' jannar tal-2012. Issa, meta wieħed jiz dan kollu, naħseb li f'dan l-istadju jkun xira illi nieħdu azzjoni aktar konkreta. Wara 10 snin ta' rezoluzzjonijiet u rapporti u tajja ta' rapporti u dokumenti, issa qed nitolbu illi jew nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tassew tieħu azzjoni konkreta speċifika. Għalek, sinjuri, fil-waqt illi kontet namel dan il-rapport, jina smajt ċerta kontro argumenti u kol, u għalek permetu li illi issa niprovdi xiftit spiegazzjoni dwar dawn. Dawk kolla li kellom dubi rigward jekk emx UTPs, jina nista nikkonferma illi dawn jeżistu anka li xuma konfermati fid-dokumenti u serħolna moħna minn dan anka il-produtturi tal-ħxejjex u l-frott tal-ħalib tal-istituzzjonijiet illi huma esperti fil-mod kif jaħdem is-suq, eċetera. Jiġifieri dubju ta' dan ma jeżistix. Issa fuq l-autoregolamentazzjoni dan iva eh, huwa uh, utli, però mhux biżżejjed biex elimina il-problema li teżisti għaliex l-ewwel qabel kollox ma jiggarantixxux illi l-prinċipji jiġu segwiti barra minn hekk ma jeliminawx il-biża li teżisti għaliex ħafna mill-negozji jibżaw illi jitilfu il-negozju tagħhom għalhekk mhux jużawhom. Barra minn hekk, regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma teskludix illi tibqa' tintuża sistema volontarja. Din is-sistema iva tista' tiġi promossa u għandha tiġi kkonsidrata għal kontra l-UTPs. U iktar ma kumpaniji jużawo, jużawo din is-sistema volontarja, iktar aħjar madana kollu Dan mandux imur kontra il-fatt li għandu jkun hemm ċerta model pubbliku fis-seħħ u li jintuża barra minn hekk hemm ukoll il-kwistjoni tal-liġi tal-kompetittività fejn hemm ċerta dispożizzjonijiet li jirregolaw dan, però mhumiex biżejjed biex jiġildu l-kwistjoni tal-UTPs. Din hija parzjalment koperta minn din il-leġiżlazzjoni biss. Ħafna minna minnhom dawn il-UTPs u koperti mill-liġi tal-kompetizzjoni. Għalhekk biex nikkonkludi, ikolli ngħid, ikolli nammetti illi fil-waqt li konna qed naħdmu fuq dan ir-rapport fejn wasalna l-konklużjoni li hemm bżonn ta' iktar regolamentazzjoni u hemm bżonn ta' definizzjonijiet ċari sabiex ikun hemm dispozizjonijiet legali l-istess madwar l-Unjoni Ewropea, smajt min kien qed jgħid illi għandna nipposponu dan kollu sakemm il-Kummissjoni tippreżenta x-xogħol tal-riċerka tagħha. Jiena e, rrit niprotesta kontra dan u nappella lilkom, eżis kollegi, jiena konvint bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew illi aħna billi wedna illi l-elettorat tagħna illi ser nagħmlu xi ħaġa dwar dan l-aspett irridu nieħdu deċiżjonijiet indipendenti għabbażi tal-arfin tagħna fuq dan is-suġġett. U dan mandux mandux jiġi affettwat minn x'ser jiġri u mhux ser jiġri s sena d-dieħla għaliex ma nafux meta il-Kummissjoni Ewropea ser ittem ix-xogħol tagħha fuq dan is-suġġett. Għalhekk jiena nissuġġerixxi li ma noqogħdux nipposponu il-rapport eh, tagħna jiġifieri li nieħdu deċiżjoni sas-sena d Importanti li nieħdu deċiżjoni dwar dan issa. Grazzi, Anna Maria Corazza Bilt. Eh, L-inqawk li rapporter għal Komitat Agri, grazzi ħafna. Jena kontenta nara qed nara li fl-aħħar qed nitkellmu fuq din il-kwistjoni u se possibilitati possibilità xie xi affarijiet. Flimkien ma' kollegi fl-2009 u fl-2010 aħna diskutajna l-problema illi il-rapporter qed jiddeskrivi u analizza b'mod tajjeb dan sar b'ħafna rapporti fil-Parlament u il-rapport tiegħi, rapport ta' Sur De Young u kien hemm action plan u waqt ir-rapport tiegħi u li kien fi kien jinkludi konsultazzjoni profonda mal-stakeholders kollha u flimkien ma' kollegi, aħna identifikajna prassi inġusti pala waħda mill-problemi l-iktar importanti li l-Parlament u l-Unjoni Ewropea trid titratta hemm kapitolu fir-rapport tiegħi u eh, tlabna l-Kummissjoni tiddefinija din il-problema u dawn il-snin kollu Jiena eh, anki naqat ma' Marjan, eh, jiena kontenta li jinti għaw, jiena kont qed provan eh, ninvolvi il-kollegi biex ma jkunni agri u imkom minnaħa u l-oħrajn mill-oħra. Hawnhekk il-kwistjoni hija li identifikajna l-problema, il-prassi inġusti fil- B2B fil-katina ta' distribuzzjoni mhux il-kwistjoni ta' żar kontra l-gbar jew l-gbar kontra żar. Le, hemm kwistjonijiet ta' piraterija, ta' falsifikazzjoni. U din hija problema. Il-seta il eh, eh, ta' supermarkets kontra l-bdiewa. U dawn huma kollha fil-inklużi fil-, fil eh, rizoluzzjonijiet li kellna fil-parlament u u nittama li jista jkollna dibattitu trasparenti, wiesa fuq dan, illux edin najdu, xinu ma s-soluzzjonijiet, x'nistgħu namlu biex dawn il-kwestjonijiet nitrattawhom b'mod effettiv. U fis-snin aħna ħaresna lejn leġislazzjoni, non leġislazzjoni, autoregolamentazzjoni, e strumenti kollha. U rnexxielna daka kien eh, xogħol ta' tim eh, fil-Parlament u nixtieq ringrazzja lil daw kollha li ħadmu magħna. Kien progress eccellenti. Flimkien mal-Kummissjoni li kien eccellenti eh, bħala imsieħeb, aħna maħniex kontra l-Kummissjoni, aħna naħdmu flimkien. Għax huma kellhom analiżi, informazzjoni, arfin, konsultazzjoni, hekk kanna nagħmlu kollox fil-Parlament mhux illi aħna irridu naħdmu indipendentement mill-Kummissjoni, irridu naħdmu flimkien u nistgħu anki naqblu jew ma naqblux, nistgħu nemendaw dak li jiġi prezentat mill-Kummissjoni, però ma nistgħux ninjoraw il-proċess tal-evalwazzjonijiet, l-analiżi u l-evalwazzjoni tampat li il-Kummissjoni tippreżentalna. Allora sta situazzjoni hija li l-Parlament b'maġġoranza kbira id-deċidiet e, e tappoġġa l-inizjattiva ta' supply chain support għax rajna e li kienem minn kien qed jinjora l-problema u ma jiddiskutix u rnexxinna nżidu l-pressjoni dejjem u fl-aħħar poġġejna flimkien is-supermarkets flimkien ma' Kopa Koġega, e rappresentant tal-bdewa, il-retailers indipendenti, il-Eurocommerce, il-partijiet kollha interessati kienu kollha prezenti fit-trattativi. U mhux għal ġimgħa waħda fis-snin għadu bil-qeda flimkien u ħarġu mhux biss bi prinċipi, kodiċi ta' kondotta, imma anki b'miżuri ta' implementazzjoni. U aħna imbuttajnijom u għamilna eh, forum ta' livell oli eh, għax mm, użajna dik li hemm fil-Kummissjoni ma rridniex nużaw eh, nżidu strutturi u E, aħna morna f'dawn il-laqat u għamilni fl-imkien da u riżultat xkien ma kienx effettiv kien bil-mod wis hekk tħarsu lejn l-speeches tiegħi jiena dejjem kuljum kont ngħid iż-żmien għaddej irridu naġru iktar fil f'jannar tal-2015 f'dan il-Parlament kien hemm avveniment ta' uh, Eh, ta' inventarju jekk din il-katina ta' distribuzzjoni kienet qed timxi l jew le. Aħna eh, eh, u bad fi Repubblika Ċeka dan l-aħħar f'Mejju u hemm iktar minn elf kumpanija fl-Europa kollha illi daħlu u ħadu sem f'din l-inizjattiva u daw jinkludu anki SMEs. Il-preokkupazzjoni tiegħi hija waqt li dan il-progress għaddej aħna qed nitkellmu hawnhekk eh, fuq komunikazzjoni tal-Kummissjoni eh, illi qed nistennew evalwazzjoni serja mingħand il-Kummissjoni li qed isir minn esperti indipendenti, xogħol eh, qawwi li għaddej u jiena ħassib ti għandi ħafna xnajt imma se nagħlaqgħu u naturalment jiena eh, kontenta nisma' d-dibattitu. Dina hija l-inizjattiva ta' supply chain. Il-kurvi kollha tilajn dan ifisser li l-progress eh, miexi. Għal daqstant ir-wol tagħna u li nimminaw proċessi li qed jimxi jew għandna nappoġġaw biex niżguraw illi eh, jidħol fis-seħ. U x'inhu huma l-problemi li qed jgħidulna il-bdewa huma qed jibżaw kif qed kien qed jgħid il-kollega Em, eh, jina niġi minn familja li tipproduċi l-ħalib, jina għandi kumpanija ta', ta, eh, ta, ta, ta likel eh, illi dbieħ Eh, li supermarkets jien nafx eżattament xi tfisser jiena aħna tlifna ħafna flus fil-familja tiegħi u jien għandi kredibilità biex nitkellem. Eh, jiena qed nipprova nħares lejn soluzzjonijiet effiċenti mhux li nerġgħu nibdew il-konsultazzjoni. Aħna imsejna mill-konfrontazzjoni għad-dialogu mhux se nerġgħu lura lejn eh, il-konfrontazzjoni sa' kemm nibqa xadow jien tal-grupp EPP. Idkom tipproponu leġizlazzjoni qawwija li tagħmel projbizzjoni tal-UTPs Jiena nishtej nkun naf għabbażi ta' xiex il eh, aħna nafuhom kollha l-istudji. X'inbidel fejn inti għandek dokumenti minn eh, operatur serju, eh, affidabli li wix lobista illi eh, eh, jgħidinna illi għanna narmuha din l-inizjativa tal-katina ta' eh, distribuzzjoni, l-inizjativa tal-Kommissjoni mhux biss tkun inutli imma nkunu qegħdin nimminaw proċess għal daqstant kollegi jina nappella. Ejja ma noqtlux din eh, il-kreatura eh, tagħna illi qed tikber aħna fir-rapport jekk aħna rridu nagħmluh Jiena għandi dubi li dan il rapport huwa inutli, irridu nistennew sakemm toħroġ l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni, irridu nkunu koerenti aħna stess ma' regolamentazzjoni aħjar. Għax dan mhuwiex eżempju ta' regolamentazzjoni aħjar. E, illi nitolbu l-Kummissjoni tagħmel regolamentazzjoni top-down bħalissa huwa inutli, kontroproduttiv u jippreġudika proċessi li għaddej issa. Irridu nsaħħu il-setat tagħna li naqdu ma' agri u li nirsol jisolvu l-kwistjonijiet li, eh, li jinkwetaw l-bdewa. U dawn huma eh, talbiet indipendenti. Minar ma nati ismijiet, għax inkella huma jkunu qegħdin jirriskjaw li jitilfu il-kummerċ. U hemm soluzzjonijiet proporti Il-trattament indipendenti li jiddeċidi eh, li jitratta dawn it-talbiet u sanzjonijiet. Jiena minix qed ngħid li għandna soluzzjonijiet kollha u kollox għaddej tajjeb, jien ngħid li hemm negozjati għaddejjin, hemm progress, nimxu fih issa r rapport eh, kif jider b'din il-proposta ta' leġislazzjoni, speċjalment il-paragrafi 12 u 19, jaraf illi dawn l-iskemi miux bizzejed biex iwaqfu l-UTPs l-arba għal dejjem, eh, dana fejn huwa għabbażi, eh, fejn hija l-bażi ta' da? Kif testa il-Kommissjoni ti tipprojbixxi l-UTP jena ma nafx fejn eh, eh, eh, xtif ta' pulizija ħatuża il-Kommissjoni biex tinforzadi u President fil-qosor ħafna id dispieċini li tkellimt fit-tul pero dan kien importanti ħafna illi il-Parlament kan li juża mod koerenti u ma ridux imbidlu il pozizjoni tana totalment għaw maw lebda evidenza illi ma nbidel xejn fir-realtà jiena inħaris l-qudiem biex nisma l-opinjoni tal-kollegi. Il-kellima li jitmis se titkellem biċ-ċek. Fil-bidu nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-abbozz ta' rapport illi ippreżenta Jena mandiċ ħafna kummenti kritiċi x'namel bħalma għalet il-kelima ta' qabli, għalix jena naħseb illi f'dan l-istadju inizjali il-rapporter għamel bieċa xogħol eċċellenti u hija bażi tajba għal diskussjonijiet futuri tagħna. Jiena naħseb illi l bozz ta' rapporti deskribi mod ċar u, u s-sitwazzjoni fil-katina ta' distribuzzjoni tal-ikel u naqbel mal-rapporter illi il-prassi inġusti huma problemi problema gravi ħafna. U ħatma muwa kontra din l-istqarrija, ridu naturalment nikkonsiderawa. Napoġġa illi eh, li fissar ta' approċ fi żmien twil fil-politika tal-agrikoltura, tas-su internu, regolamentazzjoni tal katina alimentari e, e, e, għanda e, teżisti għax ikonna bilanċ biex nkunu nistaw natu ikel ta' kwalità u intejbu l-kompetitività fissu fost il-operaturi kollha. Il-problema hija li hemm konċentrazzjoni fuq numru zaħir ta' operaturi gbar li jista' jkollu impatt negativ fuq il-prezzijiet. U jien naħseb illi it-trasparenza il fil-katina għanda tiġi imsaħħa u anki il-price setting u għanna naqsu l impat fuq il- tal-UTPs fuq il suq intern. Il-problema hija kif nistaw inneħħu innuqqas ta' proporzjon fis-suq intern li jiġi kawzat minn dawn il-prassi inġusti u kif se nittrattaw il-punti kritiċi tal-katina alimentari li eh, eh, relazzjoni bejn id-distributori, il-konsumaturi, u il-kommerċanti tal-imnut. Ma dawn hija kwistjonijiet tal-agri. Jien naqbel ma' rapporter fuq il-problema tal-autoregolamentazzjoni. Ili ma nistawx nitraskuraw, pero miex biżejjed biex niġġieldu kontra l-UTP. Il-djufija principali hija Eh, il-infurzar insuffiċenti u illi ma tkoprix il-kaptina kollha u mhux eh, mhux ħafna negozju huma involuti. Tkun ħaġa tajba li l-Kummissjoni tappoġġa dawn l-inizjattivi volontari. U jiena eh, kiku napoġġa illi jiġu involuti iktar SMEs u iktar produtturi u eh, mikronegozji biex namlu prevenzjoni tal-abus eh, irridu namlu approċ kombinat eh, ta' inizjativa propria u anki eh, pubblika. U rridu ikolna anki kondizjonijiet minimi fu fuq ir-relazzjonijiet illi jistaw iġun forzati pubblikament. Din hija priorità li kulħadd jista' uh, u dan jista' jkun il-modell deskritt mir-rapporter fil-punt 18. U għal din il raġuni għandu jkollna definizjoni ċara tal-prassi inġusti u dawn għandhom inkludu anki eżempi speċifiċi. Fattur determinanti fir-rapporti bejn il-imsieħba kommerċali hija il-fatt tal-biża' u rridu nirriflettu fuq kif nistaw nelbuħ dan il-fattur. Nixtieq nitkellem ukoll fuq l-impatt tal-prassi e, inġusti fuq l-utent aħari li mhuwiex preżenti fir-rapport. E, dan jista' jkun e, u problema għax hemm marġini ta' abus ta' pożizzjoni dominanti u anki imħabba fi pressjoni. u anki il-pressjoni fuq il-prezzijiet mbagħad tingħata taddi lil-katina kollha kif qal ir-rapporter u hemm imħabba f'din la simetrija hemm ħafna produtturi li kollhom eh, ifadlu, ikollhom eh, eh, naqsu l-investimenti u jifrankaw anki fuq ix-xiri tal-prodotti tal-materja prima dan huwa kull ma staqt ngħid u jiena ħares l qudiem għal lejn kooperazzjoni mal-rapporteru Shadows. President, kollegi, għeddin nitkellmu fuq suġġett sensittiv, straġiku ma diffiċli. Jiena nirringrazzja ir-rapportor għandu raġun jgħid li hemm ħafna SMEs li jibżaw dak li jista' jiġri għax il-libertà tal-espressjoni ma teżistix illum qegħdin nitkellmu ħafna drabi fuq il-renju ta' terrur hemm min ibeżza f'din il-katina tal-ikel. U anki mill-ewwel paragrafu tar-rapport hemm tajjeb li naraw miktub u naraw min huma l-istati min hu responsabbli anki jekk l-affarijiet u maħżiena imma naraw li qed isir sforz biex vera. F'dan il-Parlament u f'dan il-Kumitat u kif qalet ukoll Anna Marija mux xi suġġett li ġdid li qegħdin nitkellmu fuq u hemm ir-rapport ta' Sur De Jong anke mill-mandat ta' qabel li għandna nibnu fuqu Dan is-suġġett nafuh blamment, eh, nafuh tajjeb imma ma nafuhx biżejjed. Mhux l-ewwel darba li eh, nitkellmu fuqu aħna qegħdin nissuspettaw fil-fatt mingħajr m'għandna valwazzjoni veru tajba li dan kollu ovvjament imur kontra l-izvilup tajjeb tal-ekonomija kif jistaw jaħdmu il-SMEs me fejn memx kompetittività Ġifiri l-inizjattiva komerċjala hija dejjem imxekla minn din dan il-kummerċ inġust. Issa, naħseb qegħdin naqblu fuq punt ngħidu li il-kwistjoni tagħna huwa x'se nagħmlu, x'azzjoni se nieħdu, x'se tkun l-imġiba tagħna b'mod tajjeb, effiċjenti. U hawnhekk qegħdin fil-qalba anki ġifiri bħala mill-punta d-vista tal-leġislatur. Aħna qegħdin fil-qalba tax-xogħol li rridu nagħmlu. U kif ġifiri minn dan is-suġġett, suġġett importanti ħafna, li issa illa niddiskutu minn perspettivi differenti, kif nista' nkunu effiċjenti fuq. Jena għandi xi żewġ prinċipji ċari ħafna l-ewwel naħseb li fuq suġġett bħal dan mhux possibbli li ma naħdmux jitfit mal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea u aħna irridu nkunu kif naqbad ngħid, mhux jisna f'xi telli bejni, anzi koordinament qawwi bejnietna. Il-Kummissjoni mill inizjattiva tina l-analiżi profonda u aħna rridu malajr ħafna rridu nadottaw l-emendi bl-aħjar mod u anki biex naraw li x-xogħol ta' preparazzjoni li dejjem qed jikber ikun tal-aqwa kwalità. Imma ma naħsibx li nistgħu eh, niġildu kontra l-ħin, jiġifieri naġġlu u ma nkunux kompletament effiċjenti fl-analiżi li rridu nagħmlu biex nifmu ħjar din il-kwistjoni biex inkun iktar preċiż. Jiena nistenna ħafna mir-rapport dwar il-Supply Chain Initiative tal kummissjoni Jina nispera li dan ir-rapport li suppost irrid ikun autonomo, indipendenti, ikun verament wieħed oġġettiv li jgħina, li jgħina nifmu. Nispera li nimxu mal-kalendarju, mal-iskadenzi, ma nistawx noqogħdu nbidlu l-iskadenza. Imma jiena naħseb li ma tkunx ħaġa f'posta floka jekk nejdu li ħanaġixxu issa minna ma nistennew li jitlesta r-rapport. Jiena naħseb li tajjeb li u kol naraw skont li kif iridu ċittadini anki slogan tal-President tal tal-Kommissjoni għal Better Regulation, Less Regulation, ma rridux naraw li noqogħdu niddiskutu inizjattivi tal-Parlament li ma jkunux koordinati bejnietom u lanqas ma xogħol li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea xogħol ta' preparazzjoni għalhekk fuq dan il-punt naħseb li hemm bżonn naġlu, naħdmu bisħiħ imma ma nistawx nejdu għalissa eh, li l-affarijiet jistgħu jistennew imma irridu nikkoordinaw l-xogħol bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u minn eh, min fuq dan hemm bżonn li nistennew rapport tal-Kummissjoni anki jekk irridu nitolbu li tagħmel iktar il-Kummissjoni għax dan ir-rapport ta' valjazzjoni huwa tant importanti. Dan kien l-ewwel kumment tiegħi, it-tieni kumment għana kett nedilkom li dan huwa suġġett diffiċli u sensittiv. Ma rridux ninsow li fuq din il-kwistjoni nafu li dan huwa problema li tolqot il-pajjiżi kollha tagħna dan l-aħħar snin, hemm liġijiet nazzjonali li jvarjaw minn stat għal ieħor. Għalhekk tajjeb li meta jasal il-waqt aħna nagħdu regoli imma ma rridux aħna u fl-ilma. Ma rridux namlu xi ħaġa li ma tkunx tista' titħaddem. Franza għamilna ħafna xogħol fuq dan f'dan is-settur. Imma hemm bżonn xi ħaġa li taħdem tajjeb u mridux noqogħdu nbidlu xi ħadd tqolli għax ma taħdimx tajjeb. Liġijiet li ngħaddu llum ta' malajr wisq hemm bżonn naraw li dawn ma jġibux, ma jpoġġux l-affarijiet u jġelu għom imorru l-ura f'din il- e, dawn il-prassi inġusti. Illum edin nitkelmu f'dan is-suġġett l-ewwel darba, rridu naraw kif ikonna qafas strateġiku. Dan huwa l-qafas li rridu nsibu ruħna fuqna biex niddefendu l-SMEs Iva, int għandek raġun, tgħid li l-konsumaturi mardux ninsawhom. Il-konsumaturi ovvjament huma fil-qalba ta' dan kollox kollu. Imma fil-prioritajiet tagħna, eh, ovvjament aħna rridu niddefenduhom, imma dawn huma il-punti strateġiċi li rridu naħdmu fuqhom. Naħseb l-affarijiet huma ċari, nixtieq nispiċċa billi ngħid kumment żgħir, kumment li forsi mhux daqstant importanti, ma jiena naħseb li il- eh, salbiraħ kena rapport bl-Ingliż biss Jiena naħseb li ma nistawx nkomplu naċċettaw li l kondizjoni tax-xogħol ta' dan il-Parlament imorru dejjem lura speċjalment mill-perspettiva tal-lingwa. Jiena nixtieq nipprotesta fuq dan suġġett kif edna inna ħafna naħdmu fuqu jiena b'mod uffiċjali nixtieq u l-bjuħot tal-kumitat tagħna jaddi il-kumment tiegħi għal eh, teams differenti ta' dan il-Parlament li fil-Unjoni Ewropea mir regoli memx lingwa waħda uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropej hemm ftejmiet, hemm kundizzjonijiet ta' bil-fors li jridu naħdmu fuqhom u jridu dawn jridu jiġu applikati. Grazzi ħafna, Sinjura President. Um, just bear with us because there should eh, eh, Paċenzja, suppost kienet disponibli dan il-dokument f'ħafna lingwi. Eh, et verifikaw il-għala dan ma ġarax. Sitta. l lesta f'sitt lingwi. Il-traduzzjoni franċiza suppost dġa kienet edha hemm pero forsi jista' jkun anki mħabba l periodu ta' sena u mhux ir-rapporter. Għal da stant nitolbu skuża. E, e, e, Suppost ikkunsidrajnieh meta għamilna il-kalendarju. Dennis. Grazzi Viki. U jena naħseb illi biex nerġaw l-ura da xejn fl istoria u jiena jiena ktibtu rapporti għaj fuq il-prassi u konna deċidejna uh, illi f'xi sentej se nerġgħu nikkonsidraw il-kwistjoni u naraw x'inhi situazzjoni illi wara diskussjoni fil-kumitat imko u anki kumitati oħrajn aħna eh, ħsibna uh, illi kien faċli ħafna għalina U naturali għal parlamenti li jagħmel leġizlazzjoni ġdida kellna diskussjonijiet u smajna anki mill-bdewa u l-SMEs involuti illi jekk ikun hemm leġiżlazzjoni u jistgħu morru l-qorti u jiġġieldu kontra supermarkets u ma rridux ninsew anki l-intermedjari għax ħafna mill-profitti huma iktar oljien fuq dan il-livell milli fuq il-supermarkets. Ek iridu jieġildu kontra taħħom, iridu jamluħ dan anke anonimement għax huma e, jibżaw imħabba il-kummerċ li għandhom futur u meta wieħed e, e, imur l-qorti mhuwiex faċli li jibqa' wieħed anonimu. U f'dak iż-żmien aħna ma deċidejniex li namlu leġislazzjoni u aħna għadna li idealment eh, Eh, nishtiqu li kunem strutturi ta' autoregolamentazzjoni u anki strutturi ta' medjazzjoni illi jistaw jgħatu il-possibilità minnaħa waħda illi jisiru il-menti anonimi, rakkomandazzjonijiet li jisiru mis-settur u illi għanna unbat naraw jekk dan il-sistema u xta jaħdem għamilna ħafna enfazi anki fuq l-infurzar u ħsibna f'dak iż-żmien illi kien se jkun possibbli b'dawn il-mekkaniżmi u ridna ntuhom il-benefiċċju ta' dubju Issa eh, eh, għamilna progress minn dak iż-żmien u issa eh, wasal il-żmien biex namlu evalwazzjoni u naqbel mal-rapporter. Però l-Kommissjoni qiegħda tagħmlu dan, t tikkommissjona studju esterni li se informazzjoni jekk dawn il-mekkanizmi jistawx ikunu effettivi jew le. U jekk mhix qed ikunu effettivi. Eh, huwa faċli li wieħed jala eh, għajneħ eh u jaqbes il-qudiem f'direzzjoni waqt li rridu naqogħdu attenti u nkunu kawti u nagħmlu pass pass u nħarsu lejn il-fatti u naraw dak li jaħdem u dak li ma jaħdimx. Jina fuq in-naħa tal-bdiewa biex jkollhom il-prezzijiet tajbin, però rrid mekkanizmu li jaħdem u mhux leġislazzjoni simbolika illi nistaw mbaħt najdu li l lobbisti ejwa aħna minna l bicċatana U mbaħt fil-prassi ma jġri xej, għax il bdiva ma jistgħux jużaw din dawn l-istrumenti. Eja, leġiżlazzjoni vojta fl-opinjoni tija, jina irid inkun konvent. Illi leġiżlazzjoni futura se taħdem u jekk dak huwa possibbli u jekk mux dak mandux ikun possibli għabbażi ta' rapport, dak għandu ikun possibli la darba unbat ikonna il-possibilità nħarsu lejn il-fatti u l-istudju tal kommissjoni allura mbagħad jiena kontent illi kolli eh, dibattitu iktar wiesa fuq legislazzjoni utli. U um, nibżaw is li maħniex qed blordni ġust u ma nistax napoġġa eh, illi sirek. Grazie, Igor Soltes fisem il-ħodor. Le. Għaw xaħat li xti jitkellem fisem il-ħodor? Marko Zullo? Iva, grazzi, President. Grazzi l-rapporter għal-ħidma tijaw. Ankina nishtiq namel xie kommenti. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq il-prassi inġusti fil-katina tal ekel Il-miex hija problema reali fil-fatt, aħna rajna li dawn il-prassi skont id-dejta jwaslu għal uh, su distort illi umbat il-konsegwenzi mhumiex biss il-produtturi illi ma jirċevux ħlasijiet eh, eh, tajbin, il-konsumaturi illi fsuq bħal dan mandom lebda ċertezza fuq il-prezz u fuq il-kwalità ta' dak li huma jixtru. Għaliex huma jsibu il-prodotti eh, fuq il- eh, l-iskaffi u dawk qed isegwu dawn il-prodotti qegħdin isegwu loġika differenti u mhux illi il-flus se jkun eh, rikonoxximent għarfien ġust. Jiena mm, ċerti konċetti hawnhekk iħalluni daqsxejn waħda mħawat għax jekk għandna problema rridu nippruvaw nirsolvuh. U jina ma nistax nifhem kif nistaw nirsolvuh il-problema jekk inħallu il-ħidma kollha għal prassi volontarja. U qed nitolbu aħna li dawk li għandhom eh, pożizzjoni dominanti li jirrinunċaw għalija għal spirtu tal-komunità illi sissa qatt ma u ma narax kif se titbiddel fil-futur. U t tini jiena ma naħsibx li huwa Eh, prassi tajba illi natu il-pis eh, biex jirsolvu din is-sitwazzjoni fidejn l-istati nazzjonali. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq Eh, situazzjonijiet li rigwardaw is-suq intern u għal daqstant hemm bżonn aħna nagħtu sinjal minn livell Ewropew. Għal daqstant hija ħaġa tajba li se jkollna ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li ħattina ħafna informazzjoni, ma anki rapport mill-parlamentana huwa importanti ħafna u se jkontribwixxi għas-sitwazzjoni għal daqstant hija ħaġa tajba li jkun hemm mbagħad żewġ opinjonijiet illi eh, nistgħu nibbażaw l-amir tagħna fuqhom. Biex nagħlaq nħossi li huwa importanti ħafna eh, eh, illi namlu azzjoni u niproponu eh, normativa AFAS fil-Unjoni Ewropea u nifissaw punti fissi illi mbagħad nibdew minnhom u anki li jistgħu anki inkludi anki passi volontari daw biex naslu għal sistema ħalli nillimitaw dawn il-prassi inġusti. Grazie. Fil-listat jena għanna rapportera għal Kumitat Agri, unbaċ Fab, Grafini, Danti u Jena stess. Għaw xaħatiħu li xtiq jitkellem u koll barra minn dawn? Le. Tajjeb. Grazie, President, u grazie anki l-kollegi tal-imko għal kooperazzjoni fil-rapport u anki li l-rapporter mod partikolari l-uffiċu tijaw. Li ħafna, nishtej namel xie kommenti ġenerali, mbatt speċifiċi, jena kontenti li qed naħdmu fl-imkien bħala msiħba fuq dan il-rapport, għax miex kwestjoni ta' bdiwa di, dinna ti rigwarda il- il-konsumatur, il ti rigwarda kwestjonijiet tal-ambjent, sostenibilità, eh, impiegi, tkabbir, issu intern, li huwa Eh, il-qasam qamas ta'kom u naturalment anki fuq il-bdewa. Hemm ħafna opinjonijiet u qed nisimgħuhom dal-għodu. U hekk għandu jkun, għandu jkollna dibattitu qawwi fuq dan. U tieni punt huwa li aħna ma jistax ikollna Eh, inizjattiva supply chain jekk aħna ma kieku ma kenniex din l-inizjattiva, kieku aħna ma minniex pressjoni fuq il-operaturi kollha tal-katina eh, grazzi għal Korazza Bilt, De Jong u bil-ħidma tagħna. Qegħdin hawnhekk għax kien hemm pressjoni u hekk joġobkom tneħu din il-pressjoni għax jiena it-ħassib tiegħi huwa illi insibu situazzjoni il-Kommissjoni għandhom l-arfin kollu ħallihom jagħmlu l-inizjattiva huma mbagħad nirreagġiċu. Jiena mhux hekk naħsibha. U għabbażi tal-fatt illi aħna il ħidmatana bħala rappreżentanti eletti eletti hija li nżommu l-pressjoni fl-interess ta' ċittadini. U taħsbux laqqas illi hemm eh, opinjoni waħda fil-Kummissjoni, anki l kommissjoni hija maqsuma eh, aħna parti ta' proċess ta' deħida deċiżjoni biex nieħdu deċiżjoni għaliex aħna kollha naċċettaw illi il-katina ta' distribuzzjoni hija maqsuma u dawn il-prassi eh, inġusti huma kontra interessi tal-konsumaturi. U danna naqblu fuqu. Fuq il-kwestjoni ta' regolamentazzjoni aħjar, mbagħad jiena ma naħsibx illi dana huwa faċli illi namlu leġizlazzjoni fuq. Forsi din hija l-iktar kwistjoni diffiċli eh, biex noħorġu liġijiet ġodda. Però mhux qed ngħid illi eja ma nipprovawx għaliex dana koll jagħti sinjal dajef u ħażin. Hemm membri importanti E l-Irlanda, l-Ispanja, għamlu ġa liġijiet fuq dan, għax għandhom problema fl-istat membru tagħhom u aħna irridu niprovaw naraw għanna jew għandu jkollna regolament fuq livell Ewropew li jkun komuni biex jitratta dawn il-kwistjonijiet u għadan li qed niddiskutu hawnhekk. Jiena ma naħsibx laqqas li aħna qed naġlu wisq għax ħadna iż-żmien tagħna, u però aħna konna koerenti u rridu nżommu għad il-koerenza. Jiena ma naħsibx laqas li aħna qed naġlu biex eh, biex naqbżu u namlu leġizlazzjoni. Le, eh, jiena l-iktar ħaġa li tinkwetanija li ma nix nibatu sinjal l-Kummissjoni għax huma bħalna edin eh, jassumu li aħna maħniex għawin fuq din il-kwistjoni għax jiena ma naħsibx illi dawn l-iskadenzi se jiġu rispettati. Eh, eh, dejjem qed nisma' li dan ir-rapport jista' joħroġ il-ġimgħa is-sena d-dieħla. U jekk nippermettu li jiġri dan inkunu qed nagħmlu disservizzju. Jiena irridu nirrispondu għal dak li għamlet il kummissjoni u meta wieħed is l-opinjonijiet kollha li ġew espressi dal-għodu U naf li il-ħin mannix ħafna ħin jena nilqa l-kooperazzjoni, nilqa l-rapport, il-rapport se jkun fil-agri fil-ħarifa u n-nitama il-kollegi tal-imko se jiġu u jiddibattu maħna għandu jkomna. Dana huwa eh, fuq kwistjonijiet bażiċi ta' ċittadini tagħna. Hija fuq katina ta' distribuzzjoni sostenibbli li jkollna kontroll ta' dak li aħna nixtru u mhux inħalluh fidejn dawk il-ftit E, u għal dastant għanna bżon, għanna problema ta' su illi jem bżon nirsolvuħ. Grazie. Andres, ġwab. Grazie. l għolnet grazie li rapporter li shadows u l-dak kolla li ħadmu sissa fuq dan il-fajl. Aħna rridu nċaraw punt hawnhekk. Aħna maħniex qed nitkellmu fuq diffikultajiet fid-distribuzzjoni kommerċali tal-prodotti tal-ikel, imma qed nitkellmu fuq livell makro ta' prassi inġusti kommerċali. Għal daqstant ma rridux nitkellmu biss fuq settur speċifiku wieħed fil-fat fil-imoddi fil-mandat preċedenti eh, ma ħadniex mhux dejjem ħadna pożizzjonijiet koerenti. U jiena mhux dejjem naqbel mal-kollega McGuinness, aħna għandna kompetenzi li rridu nużaw u jiena dana għaltinna anki fakritna fuq dal-kollega Korazza Bild, aħna għamilna pressjoni u se nkomplu namluha b'mod koerenti minnaħa tal ta' żewġ kumitati tagħna. U ma rridux ninsew lanqas illi forsi mhux il-pajizi kollha, però kien hemm inizjattivi f'xi pajjiż l-ewlen illi ippermettew illi ikun hemm kooperazzjoni biex nirsolvu l-problemi illi diġà qegħdin hemm. Jiddispjaċini illi s-sitwazzjoni tas-suq hija daqshekk differenti minn pajjiż għal ieħor. U huwa tajjeb nitkellmu fuq livell Ewropew, però hemm ċerti pajjiżi illi għandhom għandhom leġislazzjonijiet nazzjonali ċari ta' intervenzjoni. U fuq dan hemm bżonn li nimxu. U jiena ninsisti illi fil-Kumitat ta' Suq Internu, fil-Kumitat tal-Agri, naslu għal pożizzjoni komuni għal din il-rapport eh, uh, ta' inizjativa, il-pressjoni rridu namluwa, Rridu ntejbuha situazzjoni f'kull qasam kommerċali, b'mod partikolari f'dak tal-bidja. U rridu nippruvaw namluħ dan biex iż-żewġ kumitati jista' jkollhom pożizzjoni koerenti. Umbat nitolbu l-Komissjoni Ewropea tieħu anki i pożizzjoni koerenti u tevita li kunem eh, l-lum deċiżjoni law l-lum deċiżjoni lem u fuq dan E, e, ek tagħmel dan il-Parlament ikun għamel beċa xogħol tajba ħafna. Il-kollega li miss Nirringrazzja il-rapporter u shadows li kellhom ħidma diffiċli d-dimum e, il-katina aħna nifmu fil-pajizi tagħna jiena smajt li sinjora Korrazza Bilt b'attenzjoni dawn il-prassi inġusti ta' kummerċ eh, f'ħafna katini u veru eh, kif qal Andreas illi hemm xi eh, hemm xi kwistjonijiet speċifiċi għal pajjiżi fil-Rumanija hemm il-produtturi tal- tal-frottu l-ħaxi staġjonali u tal-ħalib kellhom jarmu ħafna prodotti għax m'għandhom ħadd fil-seta ma jistawx jimbuttaw il-prodotti taħħom biżejjed biex jibijawhom u emek hemm pożizzjoni dominanti tangibli u rridu naraw kif dan jista' jiġi definit. E, irrid ikonna definizjoni ta' pozizjoni dominanti anki u, u anki kif produttur fuq skala żgħira kif jista' jipprova din il- pożizzjoni inġusta. Iva rridu naħdmu mal-Kommissjoni u dak li jidir li li huwa żbaljat eh, għalija huwa dan. Jiena rajtu rapport tal-Kummissjoni attenzjoni u ma qalu illi hemm ħafna eh, prassi inġusti li ġew identifikati fil-katina ta' distribuzzjoni, però fil-konklużjoni fil-punt sitta tajt illi il-prassi illi qed jiġu użati minn ħafna operaturi fil-katina eh, huma ekwitabli huma ġusti u sostenibli u dinja konklużjoni li eh, eh, edha tmur kontra il-rapport u l-analizi taħ kif jista' jkonna konklużjoni bħal difil rapport tal-Kummissjoni u ħaġa tajba, ħaġa tajba parlament għandu jiġbor kemm jista' jkun informazzjoni, jieħdu dawn id-dejta lill kummissjoni u ngħidu li ma nistax ikollna studju daqshekk eh, sommarju aħna rajna fil-passat illi eh, intbatu eh, mistoqsijiet lil 200-250 SMEs u jaħdu il- jihdu l-konklużjonijiet minn hemm. Għandu jkollna lista ta' prassi tajba u għandhom ikunu disponibbli l-istati eh, kollha membri, kodiċi ta' kondatta ġi votat fil-parlament eh, bejn il-katina ta' distribuzzjoni u eh, il-kommerċanti għal-imnutu dan ġi votat fil-parlament nazjonali. Forsi nistaw nħarsu lejn dak l-istati membri li għamlu progress fl-eliminazzjoni eh, ta' dawn il-prassi inġusti dan jista' jkun approċċ tajjeb naturalment il-konsumaturi id-drittijiet tagħhom hawnhekk huma eh, huma qed jirriskjaw. Imbagħad hemm l-evażjoni hemm il-produtturi żgħar li qed ibjaw eh, fuq il-black eh, market eh, għax ma jistawx eh, jamlu kollox legalment u dawn għet ipoġġu l-konsumaturi friskju. Irritu ma jistax naċċettaw li kunem konklużjoni da' sek superficiali. Danti. Sur Dante. Grazzi, President. Ringrazzja l-kollegi u rapporter li tana ċans niddiskutu mod interessanti għabbażi ta' dan il-rapport. Din grazzi ta' kollu li kontribuxxew. Għandi ehm, kontribuzzjoni tiegħi xi idejat. Jiena naħseb li tkun ħaġa tajba l-kumitat paltana li ħossib il-suq intern li nippruvaw ehm, nirrendu iktar bilanċjata eh, katina inġusta u skwilibrata. Nafu li matul iż-żmien kien hemm ħafna inizjattivi, ħafna idejat, anki fiħdan din il-Kummissjoni, il-Kumitat stess. Huwa fatt ovvju sali bid-distribuzzjoni wiesa din tiddeċidi l-prezzijiet u anki toħloq il-kartels. Anki il-gruppi il-gbar ta' distribuzzjoni li fl-aħħar mill-aħħar U ma tantx hemm minnhom dawn m'hemmx katini daqsek eh, ħafna eh, minnhom li jagħmlu kompetittività bejnietom imma jagħmlu iktar kartell niżlu il-prezzijiet tal-likel mhux biss ġifieri tal- Eh, linja agrikola, kif smajna l-Andreas, iva ovvjament hemm l-prodotti agrikoli imma hemm dak kollox li ibidlu l-prodotti agrikoli u għom flikel. Dan huwa lantana għalhekk kif nistgħu nilħuha bazi eh, volontarja huwa l-approċċ tajjeb imma rridu wkoll niddeċidu naraw ftit ġara f'dan l-aħħar snin hemm bżonn nagħmlu pass ieħor Għax ovvjament kif smajna fuq dan is-suġġett eh, huwa wieħed eh, diffiċli hemm il-libertà eh, kummerċjali ta' kompetittività imma tajjeb li aħna l-katina ta' distribuzzjoni ta' l-ikel tajjeb li nibbilanċjawa. L-iżvolġiment li l-affarijiet kif qed jiżvolġu, kif qed naraw, Qabel kien hemm dan din ir-rabta kummerċjali bejn id-distribuzzjoni l-gwira u l-produtturi, issa illum fenomenu ieħor dak tal-private label. Il-fatt li hemm dawn il-katin il-kbar ta' distribuzzjoni li mhux il-prodotti tagħhom biss ikollhom u l-om it-tikketta imma jakkwistaw mill-produtturi affarijiet u merkanzija mbagħad jagħmlu il tikketta tagħhom. Iġifiri, il-mod ta' kif huma ibijaw l-affarijiet hemm il-marki li huma ta' kwalità għolja u anki inferjuri, prezzijiet għoljien il- il-DOP, il-GP, ovvjament edin arqu fis-suq, qed iġibu distorzjoni. Hemm ukoll il-marka li rridu nsemmu. Ma tantx hemm trasparenza ċara. Il-konsumaturi qatt ma jkunu jafu minn fej oriġina prodott min u min hija l-kumpanija li qed tagħmel il-pakkett il pereżempju għax il-marka dejjem tkun tal-distribuzzjoni l-kbira. Jina, naħseb li dawn huma affarijiet li rridu niġġieldu kontrihom. Għax fil-fatt aħna b'dan il-mod inkunu nistaw naraw kif jaħdmu aħjar il-produtturi u għal ġita anki tal-prodotti mux għet nitkellem fuq xi stati speċifiċi. Andres, ħan l xaġek, jiena l-ġimma l-oħra xtrajt birra f'supermarket fl-Italja. Il-marka, il tikketta il kienet tal-supermarket jiena qrajt li din kienet ġiet mamula fil-Ġermanja ma kella it-tikketta ta' supermarket. Ġifiri, qed taraw ftit li hemm bżonn li mhux ngħidu t-tort sa xi stat jew ieħor e, u għandna fl-Ewropa su uniku u l-birra e, ovvjament issir fil-Ġermanja imma tiġi mibjuwa fil-Ġermanja bil-marka Imma hemm ukoll prodotti taljani li joriġinaw mill-Italja mbagħad ikollhom il-marka li qishom ġew mill-Ġermanja jinbigħu il-Ġermanja dawn il-prodotti mill-Italja. Grazzi. Jekk tippermettuli għandi xi kummenti tiegħi stess naf li debattitu issa ilu għaddej ħaġa tajba wara kollox. Nirringrazzja daw kollha li ġbittu naftit widnejna fuq dan is-suġġett biex inkunu aġġornati. Naħseb li dan jgħin il-dawk li huma ġodda fil-kumitat tagħna u naraw ġifiri minn dawk li ħadmu diġa fuq is-suġġett li talmu minn għandhom. Qed nitkellmu fuq il-katina tal-ikel kwistjoni ta' nisun qablu għat re David u, Golajet u Gulija. Il-fat li min jista jressa il-ment minajr ma jkun imbezza jagħmel dan. F'dan ir rapport insibu punti verament tajbin. Imma rridu naraw jekk għandniex bżonn ta' regoli Ewropej biex inwaqfu l-UTPs. Jew inkella rridux li dawk li fornixxu żżar ibidlu ftit l-ġir tagħhom anzi ta' dawk li jixtru il-kbar u iż-żar ma jkunux intimidati din l-inizjattiva nitkellmu fuq kodiċi ta' kondotta, jgħid xinu ħażin, xinu tajjeb, ġifiri mhux bil-forz b'xi definizzjoni li tkun vinkolanti, imma noħorġu b'kodiċi ta' kondotta ċara u ir-regola mbagħad ikun hemm ovvjament ikun hemm l-aġġudikatur li jista' kol jagħmel rakkomandazzjonijiet, li jista' jiċċekkja l-affarijiet jagħmel l-inkjesti u jista' jkun ukoll jagħmel l-arbitraġġ. Jien naħseb li dan ir-rwol jaħdem għax in-numru tal-menti qed jonqos u in-numru tan-nies li joħorġu bil-menti li mhux qed jibżaw, m'għadhomx jibżaw, mhux hekk hemm numru ta' nies li qegħdin irresqu l menti tagħhom. Anki ġifieri naraw din ix-xena tal-UTPs. L-affarijiet qed isiru tajjeb li darba fis-sena jiġu fil-parlament u fl-entitajiet oħra għanna din il-round table, ġifiri għanna il-ċans li b'mod trasparenti npoġġu fuq il-mejda l-menti u tħassib biex naraw li kune verament hemm approċ cross-border tas uniku imma smajna il-rapporter tal-agri li smajna jedinna li jem inizjattivi li qed jisiru fl-istati membri oħra. Xol tajjeb qed isir, jiena minix perswaza li il-projbizzjonijiet fuq livell tal-Ewropa jaħdmu għax dawn iġibu ċertu bizza għal suppliers iż-żar. Iġifiri tajjeb li naraw li fil-rapport dak li jolqot il-pajjiżi fejn hemm sistema li ma taħdimx li dawn ikunu jistgħu jaraw il-prassi tajba f'nadi oħra tal-Unjoni. Skużawni li dan ir-rapporti ma kinux hemm possibbli tarawhom bil-Franċiż u b'lingwi oħra, tlestow sa dalodu mill Ma nafx ekkux qegħdin nersqu għal waqfa tas-sajf għal btajjel ma nafx jew għal xi raġuni oħra. Għanna issa il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Sinjura rajt bajna. Grazzi. Grazzi. President, jina mux senħu ħafna ħin għax qed naraw li debattitu kienu diġa wieħed twil Aħna ovvjament l-interess tal-Parlament eh, fuq dan il-UTPs eh, aħna nil-qawa l-fat il-Parlament għadu tisegwi dan is-suġġett. Nistgħu naqblu li l-UTPs għadhom magħna u mill-abbozz ta' rapport naraw li saru sviluppi importanti f'dawn l-aħħar snin madana kollu. L-abbozz ta' rapport isemmi eh, il-forum anki l-prinċipji ta' prassi tajba u jinkoraġġixxi il kumpanniji li qegħdin fil-katina tal-likel biex ibidlu ftit l-aġir tagħhom ndirizzaw li UTPs mod effiċjenti, ovvjament irridu naraw l-impen tal kumpanniji fil-katina tal-ikel għal prassi tajba. Rapport ukoll koll jirrikonoxxi l-inzjativi ta' ħafna stati membri li edin joħol u kol ċertu regoli biex imorru kontra l-UTPs. Għafast hemm eh, diversi li sistemi li jużaw stati membri anki li ġew riveduti. Il-Kummissjoni qed tkompli bil-evalwar tagħha u r-rapport se jitlesta, rapport għabbażi tal-komunikat tal-Unju u l-evalwazzjoni għandha żewġ punti prinċipali nixtieq nisħa fuq dan għax l-enfasi saret fuq l-evalwar tal-inizjattiva tal-katina tal-ikel, ovvjament part importanti tal-evalwazzjoni imma hemm evalwazzjoni analiżi tal- il-sistemi li jeżistu ta' forzar fuq livell nazzjonali diġà tqajna ma' l-istati membri darbtej fil-fatt ma' rappresentanti tal-istati membri u wkoll ma' l-entitajiet tal-infurzar li jeżistu fl-istati membri li varjaw. Imma f'dawn id-dibattiti, dibattiti interessanti, dejjem naraw li dan huwa suġġett li jittieħed b'ħafna serjetà fuq livell nazzjonali. Għalhekk dawn l-analiżi ta' l-inizjattivi differenti dawk anki volontari li jsiru fuq livell nazzjonali meta jeżistu kollox se npoġġu fir-rapport tagħna li aħna qegħdin inwedukom. F'dan l-istadju se nkomplu fil-ewwel tliet xhur ta' sena d-dieħla tal-2016 naf li għal ħafna minnkom din id-data hija se kom għax tridu taraw riżultati qabel, imma ix-xogħol huwa wieħed importanti kif smajna hawnhekk stess. Il-diskussjoni tissa ilhom għaddejjin u nixtiequ verament li namlu analizi fil-font tal-regoli li jeżistu fl-istati f'membri u anki tal-inizjattivi tal-katina tal-likel kif jaħdmu. Analizi fil-font pal dan tiħu l-ħin. Trit il-ħin. Intom tistgħu tifmu li ma nistax inkompli eh, ngħid ma nistax ngħid xejn fuq ir-riżultati tal-analiżi tagħna. Xin kella ikun dan ta' preġudizzju ma' kull xolt minnaħa tal-Unjoni Ewropea ovvjament irid tituri li hemm valur miżjud meta mqabbel mal l-istrateġiji li l-qafas li jeżisti f'kull stat membru u s-sistemi, ġifri il-Kumitat tal-Agri u anki l-xol tal-Parlament tajjeb li aħna nkomplu nidjalogaw ma'kom fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Nisimaw s nerġgħu eh, mir-rapporter qegħdin nofsi Atar, tgħid in-President. X'frek joġobkom. Iva, grazzi. Int qed ittini nofsija jew inkella qegħdin nofsija tard jgħid il-kellim. Nixtieq nirringrazzja daw kollha li kontribuxxew fuq is-suġġett b'kummenti pożittivi fuq ir-rapport u anki bil-kritika li saret. Dawk li uraw ċertu dubji nixtieq nirreferi għal kummenti u akkużi jekk jiena fimt sew l-affarijiet l-ewwel net. Aħna mhumiex qed nagħmlu x-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea aħna qed nagħtu l-pożizzjoni tagħna bbażi tal-analiżi, l-konsultazzjoni, l-analiżi anke tad-dokumenti. Aħna, sinjuri, mhux qed nieħdu post il-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport huwa own initiative report. Ġifieri takkużawnix li jiena qed nipprova nagħmel ix-xogħol ta' ħaddieħor. U qed nieħdu l-kompetenzi jew nitħlu nindaħlu fil-kompetenzi tal-Kummissjoni laqqas qegħdin f'telliqa mal-Kummissjoni x-xogħol fuq dan ix-rapport inbeda s-sena l-oħra għal ħafna xhur kienem u ukoll din diskussjoni minn kellu ħsieb, imkow jew agri. ħatna s-sena u jiena verament nistħi ma dawk li votawilna eh, dawn l-affarijiet l-UTPs edin emmek fil-katina tal-ikel u rridu inneħħuhom u fuq xi ħaġa sempliċi paldi, għat qatt ma kellna bżonn sena biex niddeċidu minn sejħu ħsieb dan is-suġġett. Jekk aħna konna din it-tentazzjoni li nqogħdu nistennew il-Kummissjoni ħanerġgħu nistennew xi disa' xhur oħra. Jiena nixtieq ukoll ngħid li l-akkuża li smajna li ma ridux noħorġu b'ħafna regoli hawnhekk mhix xi ħaġa valida. Issu sur nixtieq ngħidlu. Jiena perswas li aħna bħala l-Parlament qegħdin nużaw ħafna eh, regoli għal xejn fuq affarijiet li mandom xjaqsmu xejn imma din tirigwarda 50 miljun ta' ċittadini u market share ta' iktar minn biljun ta' euro. Iġifir il-regolament, għawn il-regolamenti għawnek mux se jkunu għal xej, mux se jkunu biex iżidu l-burokrazija. Il-bizza li aħna nadottaw regoli li em, forsi jkunu ta' dannu għal prassi tajba li diġa teżisti fil-pajizi, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil, fil li anki hija eh, natura volontarja, fuq dan jiena ngħid li aħna mhux qegħdin nilleġiferaw il-Sur De Jong nixtieq ngħidlu mhux qegħdin nipproponu xi regoli speċifiċi u għat nitkellmu fuq sanzjonijiet speċifiċi. Ma rridux li jkun hemm speċifiċi jew nies li qegħdin imorru jiksru l-prassi tajba li qegħdin jappużaw il-pożizzjoni tagħhom li eh, jiġu sanzjonati, dan huwa xogħol tal-Kummissjoni. Sta għalihom li jkollhom l-idejat u r-regolamenti biex jiġġieldu kontra l-problema. Ix-xogħol tagħna huwa li nħorġu l-opinjoni sovrana indipendenti tal-Parlament Ewropew għannom tal-miljoni ta' ċittadini Ewropej u nejdu x'naħsbu fuq is-suġġett għalhekk l-appell tiegħi huwa li ma em, ma ninsowx il-rwol il tana, il-pozizjoni tana ma tistax kun konsekwenza u riżultat ta' dak li qed il-Kummissjoni aħna għandna l-opinjoni tagħna fuq is-suġġett. Għanna eluf ta' dibattiti, nitkelmu ma' dawk li votanna, ma' n-nis. Aħna niltaqaw ma' n-nis li jiffaċċaw il-problemi. Il-kostituenti tana jiġu, araw xinu ma' l-problemi tana, ejnuna nikkumbattu. U x'sen ejdulom? Naqodu nistennaw il-Kommissjoni tejdilna xirdu namlu? Ek se nimxu, ek se nejdulom il-min jivutanna. Sinjura Korazza Bilt tkellmet fuq il-fat jekk hemmx dokumenti opinjoni oġġettivi li mhumiex ir-riżultati tal-lobbying jekk għandniex bżonn il-regolamenti u Sinjura President il-komunikat tal-komunikazzjoni tal-Ulju tas sena l-oħra nikkwota il-bdiewa u suppliers li huma SMEs jgħidulna li il-fatt li jkun hemm entità amministrativa li tkun tista' tibda proċedimenti u anki eh, twassal l-elementi tkun xaġa importanti biex aħna nisolvu l-problemi. Ġifiri, il-Komissjoni hija indipendenti u għamlet ix-xogħol professjonali nistgħu ngħidu hekk. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2012 għan kwota nitolbu l-Kummissjoni sabiex f'każijiet pertinenti joffru regolamenti li ma jinterferixux mal-mod kif jaħdem il-suq. Imma naraw li jkun hemm affarijiet trasparenti bejn is-suppliers u dawk il-bejjija. Itlob għal em, li jkun hemm sistemi li jimbdow l-2010 ta' ħames snin ilu tal-Parlament dokument tal-Parlament li jitlob biex ikun hemm blacklist ta' kumpanija li jiksru liġi u titlob għal sanzjonijiet. E, titlob il-Kummissjoni biex toħrob leġizlazzjoni. anki fuq il-shelving fees, per eżempju, dawn kol, dawn ħames nilu il-Komitat Ekonomiku Soċjali, istituzzjoni oġġettiva li nistaw nafdawa u kol, ħani minn dik il-tejti titlob il-Kummissjoni sabiex tagħmel leġislazzjoni li tipprojbixxi l-UTPs li jkunu bbażati fuq lista ta' prassi li jintużaw minn kumpaniji l-kbar. Għad-detriment ta' zzajr u l-axar kwotazzjoni, kwotazzjoni minn minn rapporti u senejt Jiena jidispjaċini ngħid li l-istrumenti li għanna mux qed jintużaw tajjeb, speċjalment tal SMEs biex nidġildu għal drittijiet tagħhom, għax dawn jibżaw li jintilfilhom ix-xogħol. U nitolbu l-istati membru u kummissjoni biex jiddefinixxu il-mezzi biex ikun hemm iktar fiduċja biex joffru soluzzjonijiet Ewropew Dawn huma il-klim il ta' Sinjura Korazza Bilt li qalet f'din l-entità. iġifiri sin hekk joġobkom ejja ma nimminawx il-pozizjoni tagħna. L-pożizzjoni tagħna qabel nistennew disa xhur oħra hemm bżonn noħorġu forsi tinfluwenza il-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Iva, qed naġlu ħafna, et qegħdin lura ħafna u ma rridx li takkużawni li mhux qed inħalli biżejjed ħin fuq is-suġġetti l-oħra, inklusi TTIP u suġġett eh, tal-sigurtà. Nitlob l rapporter illi jiltaqa' ma' shadows għaliex jidher li għat fadlilkom xi tgħidu u jista' jkun li qed hemm għas taqbila taqbil anke minħabba li huma ta' natura lingwistika. Fil-fatt l-iskadenza tressiq tal-emendi hija 17 ta' settembru. 17 ta' settembru. Emmek, uh, eh, nittamaw li sa' dik il-ġurnata jirni xilna nil-ħu approċ komuni. Tajja is issa janaddu għal prezentazzjoni. On, uh, by ProSafe on 10 years of... Prezentazzjoni minna minnaħata ProSafe illi jamlu azzjonijiet konġunti ta' sorveljanza tas-suq. Eh, u fil-fat fostna jinsab is-sur Nicholas Oli illi ser jamel il prezentazzjoni tiegħu. Fidejk. Thank you, Chair. <coughs> Thanks for the invitation. Uh, Grazzi ħafna, Senjura President. Nirringrazzjakom ta' din l-opportunità biex niprezenta il xoltana tagħna uh, u uh, situazzjoni f'dawn l-aħħar 10 snin. Però biex nibda ser ngħidilkom xi ħaġa dwar jumbat dwar l-organizzazzjoni li jiena nippresjedi ProSafe. Ser nurikom ukoll xi riżultati u ngħidilkom x'kienu l lezzjoniet li tallimna kif ukoll l-użu aktar wiesa ta' azzjoniet konġunti. Mela min jien? Jina Nicholas Oli b'Ingliż tejt illi hija uh, oil Delft until 1971 then went into the... Jina fil-fat studjajt il-kimika organika f'Università ġewwa um, Delft, l-Olanda, mbagħad tagħmilt il-masters TA u bdejt naħdem fl-industrija tal-ikel fl-1973. U bdejt nagħmel sorveljanza tas-suq eh, fil-qasam ta' ikel u anke mhux ikel fl-1984. Fil-fatt, uh, ProSafe, jina uh, kont il-kofundatur ta' ProSafe fl-1991 u fil-fatt din, din il-ProSafe uh, ila teżisti 25 sena. Eventualment jiena sirt il-CEO ta' ProSafe propju 5 snin ilu fl-2010. Ippermettu li li nibda bil-kotazzjoni uh, b'kotazzjoni mill-ħarġet mill-Kumitat Imko f'dak il- dak iż-żmien kien hemm rapport li kien inħareġ rigward ProSafe, naħseb li ħut minnkom jiftakru dan ir-rapport. Eh, jiena nirringrazzjakom fil-fatt ta' dak ir-rapport għaliex dan kien rapport illi għaraf il-ħidma tagħna u kien utli ħafna sabiex aħna nibqgħu neżistu. Li nipprova nagħmel issa u għalli nejdilkom storja kontenti, storja feliċi ta' dak li ġara fl aħar għaxar snin, ta' dak li sar, mux qed nitkellem dwar dak li seta isir għalix uh, dak narawħ fl aħar slide tal-presentazzjoni tiegħi. Pero, xinu ProSafe? Xini din, din l-organizzazzjoni? Kifettilkom din twaqfet fl-1991 minn individwi illi kienu uffiċjali ta' sorveljanza tas suq u huma kienu qed jiddiskutu il-suq uniku illi kellu kienat irrit seħ x'kien ħajfisser dan rigward il-sorveljanza tas-suq kienx ser il-ħa anka il-stati membri illi kallom li gbar djufijiet. Dawk id-diskussjonijiet ta' dik natura tkomplew għal numru ta' snin, bat eventualment deċidejna li noħol u entita legali sabiex nkun nistgħu nibdew nirċivu anke l-fondi mill-Ewropa. Kif qedtilkom din fil-fatt hija huwa hija entità privata, hija NGO, hija non-profit u ġiet imwaqfa fl-Olanda l-ewwel azzjoni konġunta saret fl-2005 dan din din l-azzjoni nsejħu la e-Mars dwar fil-fatt kienet l-aspetti ġenerali ta' Marserv. Sa dak iż-żmien sa ħansitra lanqas kont issib ktieb fil-librerija li jitkellem dwar x'inhu x'inhi s-sorveljanza tas-suq. Fil-fatt dan din kienet l-ewwel azzjoni li ħadna aħna pubblikajna ktieb fl-2008 u minn dak iż-żmien law dan il-ktieb ġie tradott f'diversi lingwi l-aħħar lingwa li għalih ġi tradott kien fil-fatt fir-Russu, iżda ġi tradott ukoll għal-Ġappuniż. Fl-2005, mill-2005 fil-fat, f'dawn l-axħar 5 snin, għamilna 21 azzjoni konġunta u trattajna 37 prodott differenti. Uħut minnom trattajnjom iktar minn darba waħda l-istati membri. Eh, fil-fat, dan bħala xogħol ta' uffiċjali ammonta għal 4 u 30 elf ġurnata ta' xogħol eh, li laħaq għal 5.9 miljun euro u l-Unjoni Ewropea permezz ta' fondi kontribwiet għall ammont ta' 13.8 miljun euro. Min kontribuxxa kontribuxxew l-Stati membri kollha, inkluż Stati membri li huma parti mill-EFTA u li huma eligibbli. Ikolli nammetti però illi l-Stati membri mhux kollha ipparteċipaw bl-istess mod u bl-istess ammont. Il-priorità tagħna kienet u hija il-kooperazzjoni ta' sorveljanza tas suq, is-sigurtà tal-prodott kienet Eh, kien fil-fatt is-suġġett l-aktar importanti u l-aktar qalbna, però ikun hemm eh, żminijiet fejn aħna eh, inċaqalqu l-attenzjoni tagħna għal affarijiet oħra. Fil-fatt għan uffiċċju wkoll tal-ProSafe ġo Brussell f'Avenue de Jar. Għaliex aħna nagħmlu dawn azzjonijiet konġunti? L-iktar spjegazzjoni faċli hija illi teżisti biss leġislazzjoni waħda tal-EEA iżda jeżistu 31 reġim ta' sorveljanza tas-suq differ differenti. Ġifiri il-differenzi ma jeżistux fil-leġizlazzjoni, iżda fis-sorveljanza tas-suq u biex telimina dawn id-differenzi trid tikkopera bej l-istati, irrid tkun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri u li l-istati membri talmu minn xulxin. It-tieni punt huwa illi ikollok tikkopera lil-in mill-frontieri għaliex bil-ċaqli liberu tal-prodotti ikun hemm appuntu ċerta prodotti li ma jkunux qed jiċċaqlu fl-istess waqt barra minn hekk infurzar mhux l-istess tal-liġi illi xejjen il- eh, ċerta uh, negozji għaliex ma jkollhomx kundizzjonijiet l-istess. Is-sorveljanza tas suq l-azzjonijiet konġunti għandhom ċerta vantaġġi Per eżempju, iżidu l-effiċenza permezz ta' testjar u ħruġ ta' kampjuni koordinat. Barra minn hekk din hija wkoll opportunità biex noħorqu interpretazzjoni konsistenti bej l-istati membri biex neliminaw il-kwistjonijiet differenti li jeżistu bejn il-reġimi differenti. Din hija Unbat hemm sfida ikbar li hija l-infurzar armonizzat li twassal eventwalment għal aktar effettività. Din hija waħda mill-għanijiet, dan huwa wieħed mill-għanijiet tagħna, però huwa wieħed ukoll mill-aktar għanijiet diffiċli sabiex wieħed li wieħed jista' jilħaq. Biex intikom eżempju tal-prodotti jew kwistjonijiet illi trattajna fl-ewwel ħames snin tal-ħajja tagħna biex ngħidlek. Staw taraw xi eżempji per eżempju helmets, uh, baby walkers, anka tamir tal-playgrounds, uh, eh, spag u drostings u anka oħrajn. Wara l-2011 aħna biddilna il-mod eh, kif ħdimna u tista' tgħid liħloqna ħloqna mudell uh, um umbrella biex nejdu għak. kienem diversi attivitajiet marbuta ma diversi prodotti li biddel il-prioritajiet tana fl-istess waqt zdiet il-budget ta' it-testjar tana u introduċejna u kol ċerta metodi ta' svilupp u ċerta kwistjonijiet orizzontali ġodda. Il-kwistjoni tal-valutazzjoni tal-riskju kienet eżempju ta' dan ħloqna modelli tal-e-learning fejn li jippermettew propju li l-personal jiġi mallem permezz ta' computers u għamilna wkoll reviżjonijiet reċiproċi u saru wkoll workshops u konferenzi. Dan kollu wassal għal ġestjoni ta' proġetti u ġestjoni u koordinazzjoni ta' proġetti u l-aħħar iżda mhux l-inqas u dan huwa importanti ħafna li kom li tkunu tafu li aħna samna ir-riżultati mal-awtoritajiet oħrajn kollha ta' sorveljanza tas-suq. Saħan sitra anka l-kwistjonijiet l-aktar konfidenzjali għamilnijom disponibli lill-istati membri kollha biex tassew ikunu jistaw jinforzaw mill-aktar fis possibli anka jekk u ma ipparteċipawċ fl-azzjoni tagħna. Fil-fatt aħna provajna uh, naħdmu sabiex inżidu l-effettività tal-ħidma tagħna wkoll. Issa, għawek tistaw taraw qoddimkom l-izviluppi ta' azzjonijiet konġunti ta' diversi prodotti f'dawn l-aħħar snin. Taraw ukoll ammonti f'euro illi huma l-kontribut li għamlet a dispożizzjoni tagħna l-Kummissjoni. Ma dawn trid iżid il-30% li jiġu mill-Istati membri. U tistaw taraw illi sadin is-sena irħaqna il-level ta' żewġ miljuni. Għal azzjoni konġunta li jmiss hemm disponibbli 2.5 miljun euro u sa issa hemm 28 stat membru li jixtuqu jipparteċipaw. Minnhom minn daw 28 stat membru jiġu 39 awtoritajiet differenti li ser jipparteċipaw. Dan jurikom kemm il-sorveljanza tas-suq hija imxerda mal-istati membri. Issa, xinu l-profil ta' azzjoni konġunta? Xinu l-profil ta' azzjoni konġunta? Dejjem ikun hemm mexxej tal-proġett mill-Istati membri. Aħna nirrappreżentaw l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u huma iridu nimexxu b'xi mod jew ieħor. Mhux fl-azzjoni konġunta kollha kemmi, iżda f'kull parti individwali tagħha. Aħna nużaw ukoll konsulenti indipendenti bħala koordinaturi biex jieħdu ħsieb is-segwitu ta' kuljum u anka jieħdu ħsieb jagħmlu rapportar u jieħdu l-minuti wkoll. Mbagħad ikun hemm pjan ta' implementazzjoni illi uh, issir mal-parteċipanti, ġifiri dan ma nużawx approċ illi bda minn fuq jimxi għal isfel le namlu kollox flimkien. Niltaqaw bejn ħames u sitt darbiet fi żmien ta' 26 xar, dejjem ikun hemm programm ta' kampjonar kollettiv u fil-fatt il-testjar li jsir fil-lab ikun dejjem wieħed koordinat. Wara dan ikun hemm l-infurzar li huwa fidej l-istati membri. U jisir rapportar anka rigward ovvjament l-aspetti tekniċi kif ukoll aspetti finanzjarji. Taħt dan ir-reġim fil-fatt aħna ċattajna dawn il-prodotti li tagħhom qed taraw um, il-lista tagħhom u warajhom ukoll qed issibu numri xi każijiet illi juri illi kien hemm Eh, iktar minn azzjoni konġunta waħda, per eżempju, qed taraw li fuq il-ġugarelli kien hemm tliet azzjonijiet konġunti li saru. Aħna fil-fatt qed nagħmu wkoll ma' Ċina, eh, qed nagħmlu azzjoni konġunta ma' Ċina u fil-fatt palissa dejjem bit-tieni azzjoni konġunta ma' Ċina. Nista' norikom ukoll xi riżultati. Per eżempju, Mars prepara ktib dwar il-valutazzjoni sar għamlet ukoll valutazzjoni tar-riskju jew aħjar database tal-valutazzjoni tar-riskju u għamlu kol l sejħa peer reviews fejn l-istati membri kunu jistaw jiddiskutu jippreżentaw il-mod kif jaħdmu huma l kollegi tagħhom u nkunu nistgħu nitalmu minn xulxin dan il-programm qed jizdet fl-importanza tiegħu. Issa fuq il-spak u il-drawstrings għamilna fil fat uh, studio fl-2009 u għamil tħalna fuq uh, tħalna fil-diversi ħwienet u għamilna studju fuq 16.000 prodott differenti u kienem 2200 kas ta' non-compliance, anqas ta' konformità. Aħna milna wkoll 500 notifika ta' Rapex anka għal dawk il anka fil-kas ta' dawk li ma talbux li ssir uh, studju. Sentejn ilu erġajna milna xi ħaġa simili, aħna erġajna milna studju fuq l-istess ammont ta' Eh, prodotti ġifiri tal-spak u drawstrings u kienem 790 kas tan nuqqas ta' konformita ġifiri 7.2% tal-kazijiet mumiex konformi. Ma kienx hemm però każijiet ta' riskju serju, jiġifieri dak li konna għamilna sitt snin ilu wara li kellu riżultati pożittivi. Għamilna xi ħaġa simili fil-kuntest ta' detectors ta' dioxidu tal-karbonju u għawek rrit namunikom xiftit, eh, nixbdurkom xiftit l-attenzjoni rigward il- perċentwali li ma jirrappreżentaw għat stampa ta' suq. Iżda stampa ta' dak li għamilna aħna. Għawek għaw eżempju tajab u kol bil-lob tannar, aħna isna 138 kampjun u dawn ittieħdu għabbażi eh, ta' ċerta rekwiziti. Umbat neħdu numru ta' eżempji jew ta' kampjuni u minn hemm nastu għal dawn il-figuri. Aħna maħniex interessati fl-istampa u fl-istatistika tal-prodott. Aħna nifukaw l-aktar fuq il-każijiet ta' nonkonformità fuq ir-riskji u l-perikli li jeżistu. U dan forsi jista' jwaqqas jwassal għal nuqqas ta' bil bizzej li ma niftemux bizzej. Jiġifieri nerġa' ngħid li aħna nqisu ċerta każijiet ta' nuqqas ta' konformità. Fuq il-ġugarelli għawek ma mux bis namlu sorveljanza su. iżda anka namlu valutazzjoni ta' teknoloġija ġdida biex naraw jekk din it-teknoloġija hijiex utli għall-istati membri Għawek għanna il- vantaċ nistaw nużaw il-magni XRF illi spiss eh, jippermettu l permezz tal-użu tal-kadmium illi issir eh, valutazzjoni u analizi tal-kimiċi li jintużaw. U Ovvjament, eh, huwa importanti illi toħloq gwida għall-użu ta' dawn it-tip ta' eh, magni. Fil-fatt il-maġġoranza eh, tal-persuni li operaw f'dan is-settur jużaw dawn it-tip ta' magni fil-fatt bħalissa. Mbagħad artikli tal-kura tal-tfal. Mela, użajna 51 kampjun differenti wara li għamilna għażla ehm, tal prodotti li ser nużaw fil-fatt tnax minnhom għandhom riski serji jew riski għoljien marbuta magħhom u f'dawn il-każijiet kollha dawn l-artikli ġew irtirati mis-suq. L-istess nistgħu ngħidu għal banjijiet tal-trabi fejn 43 mill-kampjuni eh, li ġew studjati, tminja minnhom kienu marbuta kellhom magħhom riski għal darboħra fakarkom illi konna qed nifukaw fuq il dan il-grupp speċifiku dawn kienu riżultati fil-fatt li ksibna. X'tallimna minn dawn l-azzjonijiet konġunti sa issa? Mela. Bejn jekk nużaw fil-fatt bejn 10-12 parteċipant ikunu qed inkopru biżejjed is-suq. Però dan m'għandux ixekkilna milli jkollna aktar parteċipanti ehm, fix-xogħol tagħna u jekk ikoll iktar parteċipanti jkunu nistgħu naqsmu x-xogħol tagħna aħjar. Kif tilkom hemm programm ta' ġbir ta' kampjuni permezz tiegħu aħna tallimna namlu u wasalna l-konklużjonijiet li xi drabi jkun hemm standards li ma jkunux aġġornati biżejjed jew ikollhom xi komponenti nieqsa. U huwa possibbli wkoll illi tieħu azzjonijiet korrettivi illi jkollhom impatt fuq swieq speċifiċi. Il-vantaġġ ta' dan huwa illi inti ma jkollokx bżonn iċċaqla u timmobilita l-Ewropa kollha jekk tagħmel dan. Tallimna wkoll illi il-kunċett qafas huwa tassew effiċjenti kollok bżon inqas żmien għal rapportar milli li kiku jkollok toqgħod tagħmel eh, rapporti separati. Mil-banda l-oħra però huwa importanti li tagħmel ġestjoni tajba sabiex tinforma lil kulħadd dwar l-implementazzjoni tal-azzjonijiet. Aħna użajna Eh, għamilna numru ta' telekonferenzi illi huma irħas u iktar effiċenti mill li kiku kellna niltaqgħu eh, di persona u talimna kif namlu, kif nagħtu feedback l-MSAs eh, rigward il-lezzjoni tagħhom. U ikolli nammetti illi huma kellhom bżonn ċerta ħin biex jirreaġixxu fuq dak li huma kienu talmu. Issa, eh, lezzjoni li tallimna, lezzjoni partikolari li tallimna fil-fat hija illi qed ikun hemm skambju ta' arfin aħna xtaqna li dan issiru fil-fatt sar. Però ehm, tista' sejħilha wkoll edukazzjoni reċiproka bejn l-awtoritajiet MSAs għaliex wieħed m'għandux jistenna illi kulħadd ikollu l-istess livell ta' arfin u ta' uh, esperjenza. Fil-fatt din tista' seħila li hija xi tip ta' analiżi li ssir bejnietom. U fil-fatt huma um, għalulna illi qed iħossu illi issa qed jittieħdu b'aktar serjetà f'pajjiżhom rigward il-fatt illi jiġifieri qed ikun hemm e, e, il-fatt jiġifieri illi qed ikunu iktar parteċipi, qed ikunu iktar parteċipi appuntu l-opinjoni tagħhom qed tinstema' iktar fl-istati membri tagħhom. Iżda dan il-konċett japplika għal isma oħra? It-tweġiba hija iva. Pero hemm ċerta kondizzjonijiet li applikaw. L-ewwel qed irid ikun hemm ir-rieda li issir kooperazzjoni. Mbagħad hemm bżonn kriterji ċari u standards ċari hemm koordinaturi ta' esperjenza u mexxejja tal-attività li huma utli ħafna, ovvjament. Però dawn mhux dejjem faċli wieħed isibhom. Barra minnek irrit ikun hemm budget biżejjed, suffiċenti biżejjed uh, għalli testjani kella dan wasal biss għal frustrazzjoni. U irrit ikun hemm ukoll infrastruttura disponibbli li hija meħtieġa biex nissudisfaw ir-rekwiżiti u amministrativi. Rizultat ta' dan kollu huwa illi ProSafe issa irċivit ozja għal azzjoni skont l-Horizon 2020 u et eh, irċivejna biex tejtek mandat fil-qasam tal-enerġija. Blistess, u għana ħanaħdmu blistess mod kif ħdimna fil-qasam tal- fil-ħidma tagħna fil-qasam tal-konsumatur. Aħna irċivejna u koll um, ehm, uh, eh, mandat biex inkunu nistaw namlu il ġejmex 14 illi hu prodott eh, professjonali u ser inkunu qed nitrattaw il-tires tal-karozzi taħt azzjoni konġunta li jmiss eh, bil-finanzjamenti tal-Horizon 2020 u ehm, qabel id-9 ta' settembru ser ikun hemm proposta li tiġi sottomessa lil xafea. Jiena wetkom li ser nitkellem ukoll fuq xi stajna nagħmlu f'dawn ħara xar snin u dan stajna namluħ li kikolli bnaċċer ċerta ostakoli u sfidi li kienu jeżistu. Sfortunatament għatana numru ta' personal baxx hemm ukoll budgets um, ridotti għal testjar f'xi stati membri saħan sitra l biss jeżisti dan it-tip ta' budget. U għalek dan ikompli tfal l-importanza tal-azzjoni konġunta ta' l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Barra minn hekk, għad hemm differenzi fis-sistemi legali tal-istati membri. Iżda hemm ukoll differenzi fil-kultura tal-inforzar bej l-istati membri u dan huwa punt li jrid jineleb fil-ġejjieni. Xi stati membri jew awtoritajiet jaħsbu u anka jgħidu illi il-parteċipazzjoni fl-azzjoni konġunta huwa xogħol żejjed jiena niċħad dan kollu, anzi fil-ġejjinni dan għandu jitqis bħala parti mill-ħidma tagħhom għaliex il-kooperazzjoni propju meta wieħed isil li intom tinsabu ninsabu f'kuntest Ewropew jitlob eh, li jintalab li jsir ta' kuljum li hemm bżonn huwa parteċipazzjoni ta' azzjoni konġunta multipla fil-ġejjieni u attwalment diġa hawn min jgħid illi qed nittrattaw dan u dak dan il-punt u dak il-punt u illi ma jistawx jitrattaw aktar punti, ma jistawx jintafa fuqhom aktar xogħol. Però dan ikun possibbli jekk ikun hemm parteċipazzjoni fil-dawn l-azzjonijiet konġunti multipli. Din, dan huwa punt li tkellimna dwaru fil-passat iżda sa issa għadu mhux qed jiġi impoġġi fil-prattika. F'din il-lista ma semmejx ukoll il-possibiltajiet ta' infurzar konġunta, ta' infurzar konġunt. Dan għaliex sa' issa nkunu qed imorru għalissa nkunu qed imorru wisq lil Iżda din tista' tkun possibilità għal ġejjeni. Mela, grazzi ħafna tal-attenzjoni u eh, jekk tridu tagħmlu xi mistoqsijiet nirringrazzjakom bil-qudiem tagħhom. Grazzi, grazzi ħafna tal-ħidma tiegħek u anka tal-li jtilna uħut minn din l-istatistika li f'xi każijiet hija statistika serja ħafna u li waslet għal fatti li ċerta prodotti jridu jitneħħu mis-suq. Naħseb illi għaw xi mistoqsijiet fil-fatt, għalhekk ngħaddu għall-ewwel mistoqsija. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja l-mistedent tagħna għall presentazzjoni tiegħu, nirringrazzjah ukoll tal-xogħol eċċellenti li huwa qed jagħmel biex jgħinna noħolqu suq uniku, suq uh, intern sigur. Jiena fil-fatt għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda. Taħseb li fl-opinjoni tiegħek għandna qed issir biżejjed komunikazzjoni tal dawk li huma sejbit tagħkom u li dawn jiġu komunikati lil min jieħu deċiżjonijiet meta partikolarment rigward ċerta prodotti li mhumiex siguri u inti semmejt uħut mill-isfidi u l-ostakoli li jeżisti jeżistu. Inti tħoss li jekk ikollna il-pakket ta' sorveljanza tas suq u ta' sigurtà li jiġi adottat inkunu situazzjoni illi neliminaw uħut mill-ostakoli illi inti ippreżentajt. Nixtieq eh, nisma tweġiba dawn iż-żewġ mistoqsijiet, però mill-ġdid nirringrazzjak għal xogħol eċċellenti tiegħek. Grazzi ħafna. Mela, il-komunikazzjoni u kif aħna nikkomunikaw lil min jieħu ma' min jieħu d-deċiżjonijiet. Fil-fatt ir-riżultati kollha tagħna inwaslu għomlom permezz ta' rapporti, apparti minn hekk dawn huma disponibbli fuq il-websites. Para minn hekk e, ikun hemm ukoll rappreżentanti tal-Kummissjoni li parteċipaw fil-laqat tagħna. dana kollu, bdejna nistaqsu lil nafusna jekk hux possibbli illi insaħħu l-impatt tal-azzjonijiet tagħna. Komment, osservazzjoni minna ħatijie, aħna rajna każijiet ta' nuqqas ta' konformita fil-kas ta' xi prodotti minn xi stati membri, però mhux dejjem ċar f'moħħna xiġri wara dak l-istat membru partikolari, jiġifieri qed nippruvaw naħsbu fuq mekkaniżmi biex ninkludu dan fil-rapportar tagħna, iżda dan imur kontra l-implementazzjoni. Jiġifieri nafu x'għandna nagħmlu iżda ma nafux eżattament kif ser nagħmlu dak li għandna nagħmlu. U fil-fatt aħna ipproponejna lil kobbenefiċjarji beneficjarji tagħna tlabnihom biex namlu aktar uh, azzjoni orizzontali propju s-sena d-dieħla sabiex ikunem aktar titjib fuq l-impatt illi kollu x-xol tagħna u dan irrit jis mhux biss kif inxerdu aħjar ir-riżultati tagħna iżda nippruvaw noħolqu feedback brabta ma' din il- din l-informazzjoni li aħna nxerdu li aħna nqasmu għaliex naħseb li tistgħu timmaġinaw illi meta wieħed irid jikkomunika ma' 39 awtorità differenti madwar l-Ewropa kollha kemm hi mhix biċċa xogħol faċli. Barra minn hekk dawn l-awtoritajiet ġejjin minn sfondi differenti, minn kulturi differenti li għandhom anka Eh, żminijiet differenti meta jifqu bil-vaganzi tagħhom, jiġifieri dan jitlob illi aħna nikkomunikaw tajjeb mhux biss internament iżda anka esternament. Issa rigward il-pakkett ta' sorveljanza tas-suq. U l-mistoqsija tiegħek dwar dan il-punt. Iva jiena qed illi qed naraw li ser jiġu eliminati ċerta sfidi li ilhom jeżistu f'dawn naħar ħames snin. Barra minn hekk kemm wieħed jaċċetta u jimplementa tajjeb dan il-pakkett jista' jgħin b'mod sostanzjali, jista' jgħin propri l-Istati membri b'mod sostanzjali. Iżda mhux ser jelimina il-problemi kollha għaliex mhux ser jelimina id-differenzi bejn is-sistemi leġislattivi li jeżistu fl-Istati membri. Barra minn hekk mhux ser jelimina il differenzi fil-kultura tas sorveljanza tas suq fl-istati membri differenti u mhux ser jelimina ja, differenzi li jeżistu bejn min jagħmel l-ispezzjoni, l-ispetturi fl-istati membri differenti. Id-differenzi huma enormi. Iwa. Uh, biex l-affarijiet jinbidlu hemm bżonn ta' ħafna żmien u għalhekk nawguralkom għal dan. Grazzi. Thank you very much. Grazie tal-prezentazzjoni. Qabel ma ngħaddu għal punt li mis. Nixtieq unir nirringrazzjaw l-Anders sejħar li s-segretarjat inja l-aħħar laqa sejmu l-ura fajizu id-dispjaċini ħaj kompli jaħdem fuq il-leġizlazzjoni minnaħa tal-Istat membru. Inti kont importanti ħafna fl-adozzjoni tal-affas leġizlativ ġdijt u fuq l-istandardizzazzjoni u proposti differenti. Tanja, edaw Tanja? U nilqaw li Tanja. Scale Nilsen. U illi Tanja se tiħu xogħol ta' Anders. Ija eh, transizjoni tajba, ħaġa tajba li konna espert iħor fuq l-istandardizzazzjoni. U grazzi li sur Oliver għal ħidma tiegħek għal prosef f'dawn l-aħħar snin u li tajtna ġornament għal odo. Ma mela nista' ngħaddu għal punt li mis fuq l agenda Um, the next item on... Il-li rapport ta' inizjattiva minnaħa ta' Xwab fuq l-IEA u l-Svizzera ostakoli fuq l-implementazzjoni sħiħa ta' su intern. U e, u din hija konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess. Sur Schwab, grazzi Sinjura President l Lowenet, nixtieq infakkarkom li aħna kellna diġa ħafna skambi fuq dan is-suq ma fuq dan is-suġġett fuq l-emendi mal-kollegi u fuq l-emendi u għal daqstant illum kull ma se nagħmel jiena se nippreżentakom il-sitwazzjoni u l-vot se jkun għada. Aħna mal-shadows i proponejna erba emendi ta' kompromess illi jirrigwardaw specialment it-tini parti fuq l-Iżvizzera. Aħna ħdimna ma' Krenezius tal-ICR u riflettejna fuq il-possibilità illi namlu kompromessi pero umbat huwa ma rieċ għal raġunijiet ċari u kena neħu xi punti minna di. Umbat hemm xi emenda teknika fl-emenda numru 2. Neħejna seba kelmiet u għal daqstant il-frazi se tkun calls, l inglis biss. Nitlob il-Kommissjoni taħdem mal iżvizzera u mal istati membri biex issib soluzzjoni soddisfaċenti biex tirrispetta il-ftejim u l-istat ta' dritt dan u dinja l-unika menda illi ma eh, illi mux tbiddel is-sens tal-emenda. Il-proposti l-oħrajn kollha eh, se jiġu votati waħda waħda ħafna emendi li ma nistax nappoġġhom bħala eh, rapporter għax qed ineħħu ir-referenza għal suq intern Ewropew u din wara kollox hija ir-raġuni għal biex namlu dan ir-rapport. Aħna tkellimna u involvejna anki kollegi, pero jina naħseb li għada se jkun nambat maġġoranza. Inkludejna anki il-parir tal-Kumitat tal-Impigi. Il-kollega Franċis għamel biċa xol tajba ħafna, un bat em, emenda orali biex eh, ninkludu anki l-Kumitat Afet. Grazzi l-kollegi għal-ħidma tagħhom kostruttiva u specialment il-kollega Grappini li kienet ċadaw rapporter u nittama li se jkonna maġġoranza għawija f'dan ir-rapport biex qabel l-elezzjonijiet fl svizzera u anke qabel eh, deċiżjonijiet oħra se jkonna pozizjoni ċara minnaħat tal-Parlament għal daqstant grazzi għal darbohra jina eh, disponibli jekk għandkom bżonn ta' bidli toħra fil-emendi. Grazzi. Essa Grappini, Maria Grappini. Grazie President. Mil-bidu nishtiqnajt illi Andreas tana approċ bilanċat ħafna ma kennix ħafna xnablu f'dan il-każ. Ir-rapport huwa bilanċat ħafna. Mill-punt di vista tal-Kumitat tagħna u anki għal-grupp tiegħi jiena xtaqt niżgura li fuq il-kwistjoni tal-ħelsin tal ċaqliq għandu jiġi inkluż l ekwita fir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati l-oħra tal iea u jena kontenta mill-kooperazzjoni li kelli ma' Andreas. Nifraħlek, Andreas, għal-ħidma tijak u kif inti meċċejt il-ħidma u anki negozjati. Jekk se dan il-rapport se jieġi votat jina mandi l-ebda dubju li se jiġi approvat maġġoranza. U Andreas għalu koll li sen sibu ruħna kif pozizjoni tajba ma l-Svizzera u nittamaw li ħatkun ħagġa utli ċittadini Ewropej fuq il-ħelsin ta' ċaqli bejn il- ċittadini Ewropej fil-spazju tal-IE. Grazzi. Onetta mawli li konna votajpa. Fuq da. Trabezius. Ulrike. jiena xtaqt najt xaħġa fuq dan ir-rapport E, Sur Schwab ħadem biex jinkludi il-pozizjoniet tiegħi fuq il-kwistjoni ta' riżultat ta' referendum fuq l-immigrazzjoni. Issa il-pozizjoni għawija kontra l-Svizzera E, naqqasnija jiena nirrispetta l-pozizjoni tal-Iżvizzera u ma nistax naċċetta pozizjoni ta' blok kontra l-Iżvizzera. Kwistjoni ta' demokrazija, ċittadini jistaw ibidlu il-kondizjonijiet tal-pajjiż tagħhom hekk huma ma jaqblux. Imma eh, eh, għaċari li jekk hemm negozjati mbagħad li Svizzera se jkollha tagħmel konċessjonijiet għal din ir-raġuni aħna napoġġaw l-emenda ta' kompromess numru wieħed illi tirigwarda il-bżon li wieħed jitrasponi reċettivi. Il-kompromess li ta' erba ma nistax naċċettom għaliex ma naċċettax din il-pożizzjoni ta' rifjut kontra il-referendum fl-Iżvizzera. U fl-aħħar nitlob il-kulħadd biex jappoġġa l-emenda 150 li jitlob li u l-ftejim elettriku mal svizzera għaliex huwa importanti ħafna għall-industrija ġermaniża fil-nofsinar tal-Ġermanja. Għanna rapporter multitasking fil-flow il-fila hawnhekk. Et nistenna li rapporteri fittex jispiċa il-konverzazzjoni tijaw biex ikun uh, biex ikun qed jisma' dak li qed jgħidu shadows, biex ikun jista' jisma' dak li qed jgħidu shadows. Grazzi, President, kol xvab, sur xvab, kollegi, kif għadna qabel il-ftejim tal-EEA u strumenti li jaħdem tajjeb, illi u għata beneficju għal żewġ naħat joħloq impigi u tkabbir. Aħna però nħossu illi hemm xi tħassib fuq l-istatus tal-ftejm u mod speċjali il-deficit ta' traspożizzjoni illi qed jimmina it-ħaddim tal-suq intern. Għolda daqstant dan il-rapport u għafwaqtu ħafna. Għalija kien pjaċir naħdem fuq dan il-rapport, e, ħdimna eh, malajr u b'mod kostruttiv, id-diskussjoni kienu puntuali ħafna, kienu fukati, specialment ħabba relazzjoniet mal iżvizzera u l-bżon illi nirrispettaw il-dritt għal ċaqli ħieles. Jina nappoġġa l-erba kompromessi kollha kemm huma u nala billi ngħid grazzi l-rapporter u nishtiq nirringrazzja anki il-shadows l-oħra u nħares l-qoddim għal-votazzjoni li se jkollna għada. Grazie ħafna. Nikkonferma kif ħabbarna dal-ħodu illi il-voti se jibdew fid-9 kwart, fid-9 għaxra, tajt il-presidenti korreġiruħa. Il-votazzjoni tibda fid-9 10. Se jkun hemm email din hija t-talba minnaħa tas segretarjat. Grazzi. Andreas, tixtieq terretajt xi ħaġa oħra? Jew nimxu fuq il-punt li miss. Jiena kull ma ngħid, kull ma nixtieq ngħid huwa li kien kien ħaġa eh, <laughs> li kienet ħaġa utli ħafna nisma li shadows kollha u jiena kontent kif huma jipperċepixxu din il-ħidma komuni. Aħna rrid se nirrispettaw id-drittijiet fondamentali ta' ċittadini fl-istati membri, però dawn irridu jkunu inklużi fil-ftejm li għanna mm, mal-pajizi l-oħrajn, ma nistawx impoġġu privileġġ naħa waħda. Irrid ikun dejjem bilanċatu. Dan huwa ċar ħafna fir-rapport. U jiena nirringrazzja ħafna l-kollegi li jappoġġaw ir-rapport. Tajjeb, mela essa nadol vot u grazzi. Però l-kwestjoni li messija anki importanti ħafna għal-Kumitat. Inkomplu bil-prezentazzjonijiet tana u għanna briefing notes fuq it-TTIP. Aħna kenna briefing notes anki fuq kwestjonijiet oħra qabel, u dana huwa il-Kumitat tasu Interni li qed jitlob il-parir tal- eh, tal-esperti, l-ewwel kelima hija s-sinjura Kalina Goler. Eh, nistgħu nbidluh l-ordni eh, fil-ordni li għandi jena għandi li galina għanna għanna zewġ kellima għanna Galina Kolef li ħat titkellem fuq eh, sfidi e opportunitajiet fil-qasam tal- mm, tal-vetturi hija mill-Istitut ta' Riċerka ta' Kolonja. U Umbat se, l-istess titolu fil-qasam tal-inġinjerija. Mela nibdew bis-Sinjura Galina Kolef. Grazzi tal-istedina biex nitkellmu fuq dan din il-kwistjoni importanti ħafna. Aħna għamilna studju fuq eh, l-sfidi u l-opportunitajiet eh, li ġejjin mill-TTIP fil-qasam tal-vetturi u jiena nishtiq għandi prezentazzjoni ta' xi kwarta fuq ir-riżultati li ksibna eh, bil-istudju tagħna L-industrija tal-vetturi hija importanti ħafna toħloq miljuni ta' impigi fl-Europa kollha u anki ħafna tħul fiskali fil-investimenti erba minn kull għaxra vetturi huma prodotti fl-Europa għall-esportazzjoni. U meta nifukaw fuq l-Istati Uniti nistgħu naraw illi l-Istati Uniti huma l-imsieħeb komerċali prinċipali għall-industrija kemm fuq dak li għandu xieqsam mal esportazzjonijiet kif ukoll l-importazzjonijiet. Però meta nħarsu lejn l-industrija tal-vetturi Ewropea, ħafna minnkom taħsbu fil-industrija ġermaniża għax il-Ġermanja hija l-pajjiż illi għandha l-ikbar industrija tal-vetturi fl-Ewropa Allora, għabel ma nidħol fil-aspetti ta' TTIP, nishtiq inser e- e- norikom xi ċifri li juru illi l-industrija e, tal-vetturi importanti anki mhux biss fil germania U dan nistaw naraw b'din il-figura fejn naraw, per eżempju, illi il-industrija hija e, il-produzzjoni ta' vetturi għal kull elf abitant u qed naraw illi l-industrija importanti anki fil-Europa tal-Vant u ċentrali, per eżempju fil-Repubblika Ċeka u fil Slovakkja. U dana biex nuri kemm huwa importanti kemm hija importanti l-industrija eh, tal-vetturi għal pajjiżi singoli. U meta nħarsu bat lejn relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, allora nistaw ngħidu illi il-maġġoranza tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom interessi offensivi fin-negozjati ta' TTIP u dana naraw fis surplus kommerċali kbir illi għanna mal-Istati Uniti u dana qed jiġi eh, osservat fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej. U dana jista' jider anki fil-graf li qed taraw hawnhekk dan is-surplus jista' jider f'ħafna pajjiżi Ewropej u dan jfisser illi jesportaw iktar minn li jimportaw mill-Istati Uniti u huma interessati fil-liberalizzazzjoni kommerċali Eh, fin-negozjati TTIP. Għabel, ma nidħol fid-dettalji ta' TTIP u x'aspetti li se jiġu koperti fin-negozjati hija ħaġa utli inħarsu lejn it-TTIP fil-kuntest ta' Eh, FTAs oħrajn li ġew konklużi dal-aħħar, per eżempju mal-Korea u mal-Kanada. Jiena eh, nistaw nħarsu lejn żewġ aspetti importanti. Bħal tariffi fuq il-vetturi fuq il-xelluk tal- eh, tad-diagramma u anki trade balance eh, mal-pajis għal da stat l-Unjoni Ewropea il-kelim għanda problemi tekniċi bil-graf. L-Unjoni Ewropea għanda eh, xi 10% ta' tariffi fuq il-karozzi fuq il u anki fil-Kanada u l-Istati Uniti huma pjuttosto lijin u l-industrija Ewropea hija aktar eh, protetta minn l-oħrajn, speċjalment fuq dak li għandu xasam mal-vetturi. Però hemm ukoll xkiel kommerċali ieħor illi eh, huma non-tariff barriers illi huma regolamenti product safe u oħrajn u hemm stimi ta' dawn il-barrieri non tarifari u mux soġġettivi, u ma soġġettivi allora jiena nid-diskuti fuq tarif rates. U ħafna mill-dawn l-esportazzjonijiet huma eh, vetturi ta' passiġġieri u nistaw naraw li dawn il-rati tarifari fl-Unjoni Ewropea hija ħafna aktar olja milli fl-Istati Uniti u allura nistaw il-Komissjoni Ewropea tista' tuża din id-differenza fil-rata ta' tarifa bħala ċibta vantaġġ biex eh, eh, biex ikolla eh, meta nqablu mbagħad ma' Eh, beċi toħra li mumiex tarifari. Issa, meta nikkonsidraw tini parti fuq il-lemin tal-graf, nistaw naraw illi l-Unjoni Ewropea għanda surplus kbir ħafna mal-Istati Uniti, surplus kommerċali, u nistaw najdu kol illi il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fin negozjati kommerċali mal-Istati Uniti u bejwetu iħor simili għal pozizjoni fin negozjati mal-Kanada għax għanna rati tarifari differenti. Tana i aktar olja u għanna u kol surplus mal-Kanada. U allura għanna anke hawnhekk interessi offensivi. Nesportaw iktar minn importaw. U, u dinja differenti fil-Korea fejn l-importazzjonijiet huma ikbar u mill-esportazzjonijiet u fejn kellna iktar interessi difensivi għax il-protezzjoni tal-industrija Ewropea mill-produtturi koreani kienet iktar pronunċata milli fil-kas tal-Kanada u tal-Istati Uniti. Mela nistaw nqablu TTIP mal-negozjati mal-Kanada, differenza kbira Però hija il-fatt li aħna ninnegozjaw ma' imsieħeb kommerċali kbir ħafna u rridu noqogħdu attenti meta nieħdu xi paragrafi tal-ftehim sita u nikkupjaw fit-TTIP għax hemm xi eċċezzjonijiet li saru għal Kanada Per eżempju, l-fat illi fl industria illi l industria kanadiza hija integrata ħafna fil industria Amerikan, fl industria tal-Istati Uniti, u dan huwa punt importanti li sar minn negozjaturi kanadizi u ir-regoli tal-oriġini illi ħadna mal-negozjati mal-Kanada kienu eccezjonali u possibli per eżempju li wieħed jimporta karozza mill-Kanada wara wara li il-ftejm ikun eh, fisseħ um, u jkun possibli anki li importa eh, karozza mill-Kanada eh, illi fija biss xi 20% biss mill-valur miżjud Kanadiż illi hija ħaġa eċċezzjonali. U dan hija eċċezzjoni li għamilna għamilna mal-industrija kanadiza għax hija integrata fl-industrija tal-Istati Uniti. dan m'għandux ikun fil-każ fil-, Eh, fil-negozjati mal istati Uniti, però għanna eh, anki ħafna interessi offensivi meta qablu ma' Kanada. Issa, jekk inħarsu lejn l-ambitu tal-liberalizzazzjoni kommerċali, hemm tliet punti importanti ta' miżuri possibbli li jistgħu jittieħdu fil-TTIP. Fuq net għanna l-eliminazzjoni tariffarja u dan u l l-aspett tal-liberalizzazzjoni kommerċali li huwa l-iktar probabbli u faċli għaliex it-tariffi huma kwistjoni ta' kwantità u hemm bżonn jixtieq evalwazzjoni tas tal-sikurezza tal-prodott u dawn id-differenzi però għanna narawom fil-rati ta' tariffi fil-vetturi tal-passiġiri bejn il- l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea u nistgħu nużawhom bħala ċip eh, eh, ta' negozjazzjoni u nizluwa fil-riduzzjoni, fit-tini bicċa li riduzzjoni ta' barrieri non tarifati, non tarifari jistaw ikunu dawn regolamentazzjoni ta' sikurezza u anki eh, standards ta' efficienza ambientali. Sen issa nuri xie ftit asporti tanti ta' dan regolament fi slide li jmiss. Umbat fl axar parti għal biex ikonna liberalizzazzjoni kommerċali li taħdem tajjeb fil-futur din għatmur li lemm il-riduzzjoni tal eh, barriri non tarifari u rridu ninkorporawhom fil-futur biex nizguraw illi il-liberalizzazzjoni kommerċali mhix proċess ta' darba biss, imma huwa proċess li jieħu żmien u illi ikkompli anki li lem mill-negozjati TTIP. Il-barriri non tarifari fil-kommerċ transatlantiku kif għadna, jistaw jiġu deskritti bħala standards u regolamenti ta' prodotti. E fi regolamenti ta' sikurezza hemm differenza bejn i regolamenti fl-Unjoni Ewropea u dak fl-Istati Uniti. U din id-differenza prinċipali, dawn id-differenzi prinċipali mhumiex biss li standard tal-prodotti għal ċerti parti partikolari, partijiet partikolari tal-vetturi, imma anki il-proċess ta' ċertifikazzjoni Per eżempju, il-proċess fl istati Uniti huwa autoċertifikazzjoni. Il-produttur irid jiċċertifika huwa stess li distributur eh, waqt li fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' approvazzjoni, hemm sistema ta' approvazzjoni governativa għal daqstant fejn ikun hemm modell ġdid ta' vettura partikolari li qed tiġi sviluppata, allura il-gvern irid japprova, irid ikun hemm l-approvazzjoni tal-gvern. U il-produttur mbagħad joħroġ eh, ċertifikat ta' konformità illi il-vetturi l-oħrajn li qed jiġu prodotti huma ugwali U allura hemm differenza principali f'din il-proċedura ta' ċertifikazzjoni u din hija ħaġa importanti ħafna għal negozjati TTIP u huwa importanti ħafna li nikkonsidraw din id-differenza fin-negozjati biex ma nisagrifikawx il-prinċipju ta' prekawzjoni fl-Unjoni Ewropea. Umbat hemm anki standards differenti fuq is-sikurtà tal-partijiet differenti tal-vetturi u tal-vetturi. U jekk aħna eh, rridu nilħu l-armonizzazzjoni u importanti illi ma nħarsux biss lejn il-ċifri imma rridu nħarsu anki il-riżultat tal-regolament ta' sikurezza. Jew eh, kem eh, kif ċerti eh, aspetti tal visibilità jew tal-comfort u iridu jiġu testati vetturi li qed jiġu prodotti skont l-standards fl-Istati Uniti jekk jistgħu jagħtu l-istess sikurezza meta jiġu msewqa fuq l-istoroq tal-Europa. Dana u eh, l-iktar ħaġa importanti u mhux illi nħarsu lejn il-valuri singoli fuq il-sikurezza tal-passiġġieri. Issa, fit-tieni parti tal-standards u regolamenti, eh, eh, standards ta' efficienza u tal-ambjent, nistgħu naraw illi il-sistema tagħhom ta' approvazzjoni u simili għax kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti hemm hemm standards ta' efficienza eh, ta' sikurezza u ta' ambjent, tal-ambjent għandhom jiġu provati mill-gvern. Però hemm valuri ta' referenza differenti, per eżempju l emissjoni ta' CO2, eccetera, U anki hemm differenzi, però meta nħarsu fil-futur nistgħu naraw e li dawn il-valuri ta' referenza eh, hemm eh, u nistaw nistaw nistennew illi jirnexxinna niksbu xi liberalizzazzjoni kommerċali anki fuq dan. Umbat hemm anki ċikli ta' testjar għall missjonijiet per eżempju il-veloċità u il-warning period għal vetturi hija differenti u di probabli tista tkun ukoll diffikultà fin-negozjati. X'nistgħu nitalmu fil-fatt minn dawn id-differenzi fl-standards? E, L-Istati Uniti huma imsieħeb kommerċjali importanti ħafna għal vetturi u hemm bżonn ta' liberalizzazzjoni kommerċjali f'dan il-qasam għax nafu li il-vetturi tal-passiġġieri huma sikuri kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Unjoni Ewropea b'mod ugwali. Però biex tinkunu żguri illi biex niżguraw ruħna fuq dan ir-riżultat, il-karatteristiċi partikolari tal-vetturi tal-passeġġieri għandhom jiġu eh, verifikati anki minn naħa l-oħra il-vetturi Ewropej għandhom jiġu verifikati fuq it-toro Amerikani u viċeversa biex nizguraw illi il-riżultat ta' regolamenti differenti u għal-istess u illi il-sikurezza tal-passiġġieri tista' tiġi żgurata anki anki jekk fil-fatt anki jekk jiġu rikonoxxuti il-regolament ta' sikurezza minnaħa l-oħra. U kwistjoni komplikata li nizguraw il-performance ugwali ta' dawn il regolamenti u din hija ħaġa li trid issir eh, fix-xhur li ġejjin. U eh, hemm diġà eh, ħidma għaddejja mill-Università ta' Michigan u anki fl-Università ta' Gothenburg fi Svezja u Jina tkellimt maħħom fi frar dawn l-universitajiet u ma li ma jistennewx illi eh, illi ikonem riżultati sa marzu u sa għadin kważi fawissu u għadhom ma tawx riżultati. Din il-parti tal-TTIP għanda potenzjal biex toħloq tejm u toħloq liberalizzazzjoni kommerċali fil-qasam tal-industrija tal-vetturi anki fil-futur. Fuq il-sistema ta' approvazzjoni, anki dan huwa sfida kbira. Fil-fat fin-negozjati mannix nisagrifikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni billi nirrikonoxxu l-autoċertifikazzjoni tal-intraprizi Amerikani. Allora huwa possibbli naħseb jien illi dimplementaw din l-idea tal-Kummissjoni Ewropea biex namlu tests tal-vetturi Amerikani billi nużaw l-standards Amerikani però bil-gvernijiet Ewropej. Nużaw il-sistema tal-approvazzjoni tal-gvernijiet pero biex naplikaw standards Amerikani meta huma jizguraw eh, performance eh, uguali ta' sikurezza tal-prodott. Umbat biex nigzbu il-liberalizzazzjoni kommerċali Testa terġa' tpoġġi il-reprezentazzjoni jekk jogħġbok? was just the last slide, exactly. And then we have uh, three possible approaches. <laughs> Wieħed mill-approċċi eh, possibbli l-armonizzazzjoni tal-standards irridu nistaqsu għaliex l-standards huma differenti bejn l-Amerika u l-Ewropa qabel ma nippruvaw normalizzawhom għaliex l-standards jistgħu jkunu differenti għal sviluppi storiċi, għal raġunijiet storiċi, eh, eh, żewġ sistemi ta' regolamentazzjoni differenti, id-dana iġri spess, Imma l-standards anki jistaw kunu differenti mħabba il-preferenza tal-konsumaturi fl-Stati Uniti u bejn l-Stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. U jekk huwa hekk, allora il-preferenza differenti tal-konsumaturi ma għandha tiġi konsiderata u mhux traskurata waqt il-negozjati. U huwa possibbli wkoll illi l-standards differenti jirriflettu wkoll karatteristiċi partikolari eh, ġeografiċi tal-temp u e l-armonizzazzjoni għanda tiġi għanda tiġi e, għanna nfittxuha għabis meta jkunem raġunijiet storiċi bis. L-adozzjoni u żvilupp ulterjuri ta' standard internazjonali għal ħjar mod jekk huwa possibbli biex nużaw din iċ-ċibta negozjar eh, illi hemm il-problema il illi it-tariffi huma aktar oljin fl-Unjoni Ewropea u ħafna iktar 2.5% eh, eh, u tkun ħaġa aħjar jekk l-Istati Uniti kooperaw iktar fuq l-adozzjoni u l-iżvilupp ta' dawn l-standards u anki l-arfin. Reċiproku ta' l-standards hija anki mod biex il- naqsu jew l-eliminaw il-barriri non tarifari. U dana nistaw niksbuh bis, jekk nistaw jekk jistaw jiġu prodotti evidenza illi il-riżultat ta' regolamenti ta' sikurezza differenti u għal-istess u li il-performance għal-istess u li il regolamenti differenti jizguraw livell simili ta' sikurezza tal-prodotti. Ma jien naħseb li l-industrija tal-vetturi, mod ġenerali, hija industrija fejn l-ambitu għal l-iskop għal liberalizzazzjoni kommerċjali u għawli ħafna u nistgħu nużawa din il-possibilità biex meta morru fl-Istati Uniti u nitkellmu fuq il-sikurezza tal-prodott ehm, anki meta nikru karozza meta nħarsu lejn iż-żewġ prodotti, e, e, wieħed żviluppat tal-Istati Uniti u l-ieħor għall-Ewropa, li żewġ prodotti li huma mol simili ħafna, però il-produttur għandu jikonsidera mbagħad ir-regolamenti differenti u dan huwa eh, diffiċli ħafna u jqum ħafna flus ukoll. U din l-industrija tal-vetturi hija għandha l-ikbar potenzjal għal liberalizzazzjoni kommerċjali u għandna nużawa u nisfruttawa fil-liberalizzazzjoni ta' TTIP. Nirringrazzjak nirringrazzjakom ħafna għal l-attenzjoni tagħkom u jiena kuntent anki niddiskuti ma'kom eh, u nirċevi il-mistoqsijiet. Nisimaw il preżentazzjoni ta' Jack u mbagħad nisimgħu eh, naraw xi mistoqsijiet hemm. Tajjebek?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 Eh, prodotti tal-elettroniċi u anki ix-xogħol fil-metall ma dan mhux parti minn TTIP ġifieri żewġ terzi minn dan is-settur tant kbir se nsibuh inkorporat f'dan l-annes tajjeb li naraw li jekk il-setturi tal-vetturi u tal-kimika u magbar u għadak tal-inġinerija li huwa ħafna ikbar, anki mill-puntu di vista kummerċjali għax għandu ħafna sezzjonijiet. U jiena se norukom xi statistika biex infemkom. Mbagħad hemm raġuni oħra għaliex huwa kbir. Aħna minn ta' fuq id-dimnet fid-dinja f'dan is-settur. Għalhekk it-TTIP huwa mod li aħna nżommu dan il-post ta' qudiem net EUC, ġifiri il-kommerċ ma l-Istati Uniti, mill- għonek taraw għaraw eh, ftit ċifri għanna surplus kummerċjali u koll linja il-ħadra. Dan is-surplus r-nexxilna, namlu ħax il-euro kienet għoljem qabla ma l-dollar li kienet inqas. U anki jekk kien hemm ħafna ostakoli fuq il-kummerċ. Jiġifieri aħna konna edin eh, eh, nomu kontra l-kurrent hawnhekk. Xorta rnexxilna nkunu ktar kompetittivi fuq medda twel ta' żmien, jiġifieri xi 13-14 sena. Hawnhekk qed taraw il-suq dinji u l-bluja l-Unjoni Ewropea, umba taraw iċ-Ċiniżi ishom qed jilħquna imma iċ-Ċiniżi qed nitkellmu fuq il-kummer il-valur kollu tas-settur mhuwiex valur miżjut u hawnhekk l-iktar ħaġa importanti għal ċina il-prodotti elettroniċi ħafna drabi huwa inqas minn 10% l-valur miżjut. Ġifiri, eh, meta tara 100% ta' valur miżjut hija tajba, 500 jura, imma fiċ-Ċina tista' tkun 50, 40 jew 30 euro. Issa fuq it-trasport u uh, kol, ġifiri din il-graf u jħed irrit jara mill-punta di vista tal-valur mizjut. Araw, eżempju, eh, prodotti eh, eh, elettriċi, u anki l-makkinarju f'dan is-settur verament suq kbir u l-Unjoni Ewropea qiegħda fl-ewwel post. Araw min jiġi wara u ċina qas tidher fil-graf. Huwa importanti li nifmu li l-valur meżjud għaw qiegħed it-teknoloġija tagħna, l-postijiet tax-xogħol tagħna raw ftit kif jidru u s-servizzi li għandhom xi qasmu ma' dan il-makkinarju għax ħafna minn dan il-makkinarju iktar minn 84,000 magna differenti, kollha custom made. Inti meta tuża xi biċċa odda, dan huma normalizzati imma fil-B2B u anki fuq il posta xol, xogħol ħafna drabi huma custom made il-magni jagħmlu xi 20-30 u ma jagħmlux eluf minnhom Għalhekk is-servizzi fuq dawn il-magni huwa kritiku. U meta se nkellimkom fuq il-TBTs, anki jekk aħna nbijaw ħafna makkinarju lejn l-Istati Uniti, il-kwantità hija eh, baxxa. Ġifieri eh, dawn l-ostakoli eh, TBTs huma kruċjali għall-industrija tal-inġenerija. Araw ftit it-TBT fit-TTIP u meta kont kellimtkom fuq dawn l-ostakoli fil-Kumitat tal-Imkor barġemat ilu kont diġa kellimtkom fuqhom araw ftit fin-nofs mbagħad għandek is-setturi u l-inġinerija eżatt fej imma għanna il-rabta ma' tibitis u anki mal-Regulatory Corporation. Qed nitkellmu fuq Regulatory Coherence Issa l-annes dwar l-inġinerija huwa importanti mħabba eh, kemmu kbir is-settur u anki l-ispejjeż anki jekk dawn huma eh, fuq marġin marġini kompetittività, imma għas-suq dinji tajjeb li aħna nistgħu nisfruttaw l-iktar swieq eh, li huma tajbin huwa bħal dak tal-Stati Uniti. Qed naraw ġifri l-aspetti li huma wisajna attivities u dan japplika ħafna għall smis aħna ma naħsbux li l-industrija tal-magni mhux daqsa kbira meta mqabla ma tal-karozzi ma f'pajjiżi fir-Renju Unit, Franza u l-Ġermanja u l-Italja dawn ħafna drab l-kumpanniji huma SMEs speċjalizzati f'ċerti tip ta' produzzjoni ta' magni u jekk aħna nejnu għom lil dawn l-SMEs biex jelbu tibitis u għatajjeb. Pero nistaw inkomplu dejjem ġifiri għal components dan il-magni. Unbat hemm l-offensive interest, l-istess li għattilkom erba ġematilom, l-Istati Uniti ma tantx għandhom reputazzjoni tajba fuq dawn l-standards u eh, l-ISO għal non-electric li l-Europa qawwija ħafna fuq dan. Umbat għandek il-conformity assessment għanna eh, zvantaċ triplu għawnek. U għal dawn it-tip ta' magni ummu ħafna xumma magni wkoll ġodda. L-Europa għandha interess difensiv wieħed ġifiri il-rekonoximent eh, reċiproku ta' standards, mux ta' regolamenti, etnejt, ngħid memxej xej kontra dan imma diffiċli imma tan normi jekk eh, sikkun ħaġa problematika għall-Ewropa u sen semmilkom ukoll fl-aħħar. Għax dak li lajdut it-TTIP eh, ħaġa verament interessanti hija ħaj society fil-dinja tal-films. Dejjem kun hemm lejdut li huma dejjem kważi importanti mill-fatti u lejdut hawnhekk huwa li fuq il- l-standards eh, nerġaw lura bċertu qawwa, dan irdu nagħmlu għadu attenti kif nagħmlu, kondizzjonijiet stretti. X'inhuma dawn l-ostakoli mela regolamenti, standards u conformity assessment. Eh, Signora kollef li għada kemm tkellmet, il-TBTs huma l-aħħar tliet punti it-TTIP fil-enġinerija suppost ikollu kapitlu għallieħ fejn ikunem eh, dialogu fuqom u ikun hemm ukoll living agreement ftehim ħaj. Nixtieq ngħid li jiena naqbel mal-dokument tal-Unjoni eh, Ewropea li anki orgalim edha taqbel ma hija l-entità dwar il-makkinarju u l enġenerija Araw ftit l-estimi tagħna estimi mhux eżatti ħafna fuq il-tħul mit-tariffi li wieħed aħna nistgħu nigwadanjaw jiena ħadd l-inqas tariffi minn banda u l-iktar olijin u biex naraw ftit ir-range bejnietom. Qatt għamlet dan ix-xogħol huma f'dokument jgħidu li tista' tkun ħafna miljuni ta' euros imma jiena ngħid l-iktar minn 1.5 biljuni għall-Unjoni u biljun għall-Istati Uniti imma raw ftit il-medja dan, nistaw naslu għan sa 3 biljuni. Iktar kolla naħsbu sissa, issa, activities hemm regolamenti ta' natura teknika, għal hemm il australi li huwa regolatur tal-Istati Uniti, ovvjament hemm biss responsabilità għal s-sweq ta' konsumaturi jużaw referred standard li qatt ma jkun dak tal-Unjoni u dan ikollu tliet konsekwenzi. L-ewwel net dan l-istandard se jvarja mill-istandard tagħna, ħafna drabi dan huwa ISO jew IEC. E, eluf minnhom u fl-Istati Uniti forsi għandhom bej 50 u 100 għal dan is-settur ovvjament li huma eh, marbuta mal-IEC u l-ISO pala standards. Fl-Istati Uniti dak li huma l-iktar jaqblu mal-IEC eh, fil-Istati Uniti dawn jiddevjaw u dan huma ħafna flus. Għalhekk, wieħed jista' jgħid li l-protezzjoni ekwivalenti ġifieri għal sigurtà Sigurazza eh, eh, eh, varja kif qalet Galina wieħed jista jara li l-ekwivalenza tkun l-istess ma dan ma l-standard issir regolament fl-Istati Uniti. U dawn jifqu hemm u dan iġib ovvjament il fat li l magnat tiġi adattata u dan iqum il-flus. Flus żejda. Anki fuq ammont żgħar ta' tip ta' makkinarju Issa, fuq l-standards tekniċi, aħna fi suq uniku nużaw norma waħda. Ovvjament, eh, dan itina l-marġni ta' kompetitivita. U għalek il-provista hija faċli, ċara u eh, ma jkunx hemm problema bil-konformità minn Finlandja għal Spanja tista' tagħmel da minna problemi ta' xejn. Is-sistema tal-Unjoni ovvjament hija taqbel ma IEC u la jessow eh, wieħed u mija tal-CEN u 72% e għal Senelek dejjem ġifiri la jisi u la jesso. L-Stati Uniti dan ma jseħx. U għalek, wieħed irid jara li fuq dan namlu progress fih dan it-TTIP. Mux se noqgħod nidħol fir-raġunijiet, imma se ngħidilkom ħaġa diġà għattilkom. Hemm ċertu entitajiet ta' normalizzazzjoni la jilazme ASTM e li għandhom normi li anke jekk mhumiex ISO IEC u um jintużaw f'ħafna pajjiżi fid-dinja. U jekk mhumiex standards dinji fuq livell dinji IEC ISO huma rikonoxxuti mis-swieq mis-South Afrika sa Tajlandja. Ġifieri rridu naraw li dan ma jkunx biss xi ħaġa bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti hemm ukoll standards world class li għandhom reputazzjoni fis-suq. U dawn huma entrenched interests mhumiex negattivi, inqogħdu attenti li meta nitkellmu fuq dawn l-entrenched interests ma nqihomx bħala xi ħaġa negattiva. Imma hemm xi ħames żvantaġġi għall-aġir tal-Istati Uniti u dan qed jolqot għażin l-industrija Ewropea l-Istituzju Amerikan ta' l-Amerika naraw li hemm problemi eh, serji kif tistgħu taraw fuq l-iskrin għal min jista' jara l-iskrin. U oxa tajjeb li taċċetta stqarrija dikjarazzjoni il-produtturi Amerikani meta dawn jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea għandhom il-vantaġġi kollha. Imma aħna l-industrija tagħna bil-kontra m'għandniex dawn m'għandniex dawn il-vantaġġi. Ovvjament l-ispejjeż jolow bitlet eh, modi għax m'hemmx level playing wheel għal dawn l-assessment bodies tal-oxa l-NRTLs, mhux importanti dan jgħid ikellim, il-UL huwa l-iktar dominanti dokumenti, hemm ħafna dokumenti li intom tistaw taqraw, u naraw li din il-pozizjoni dominanti tiġi abbużata u kol. U anki jekk hemm il-provi, l-awtoritajiet tal-Stati Uniti qatt m'għamlu xejn. Ħafna stati tal-Amerikani xi 30 jużaw l-UL bħala l-entità ta' assessment u ovvjament bekk jiksbu iktar dominanza. frammentazzjoni li tqum ħafna flus. ir-regolaturi eh, x'jistgħu jagħmlu fl-Istati Uniti? L-Ewropej jistgħu wkoll jitolbu għal proċedura ta' standardizzazzjoni li nsibu impoġġuha fit-TTIP biex noħolqu l-ekwivalenza. Ovvjament jekk ikun hemm in-normi wkoll ta' health and safety. Din hija possibilit għax il- dokument tal-US Federal Istituzzjoni din il-formularju se jiġi revedut lej 119 emmek fejn sibu l impostazzjoni fuq regolaturi u kieku din ir-review tieħu wkoll tikkonsidra il talba tagħna ta' l-istandardizzazzjoni naħseb tkun ukoll mbagħad aċċettata mill-punt di vista legali. Oxxa ma tantx hija taqbel ma' dan, imma fil-laqa li kena arba ġematilu il-President kena talabni eh, b'najt fuq l-Equivalence Agreements, il-ftejimiet ta' ekwivalenza. Sen semmija jekk hemm interess. Il-Kummissjoni għadha ma proponi ċejn fuq dan is-suġġett, imma hekk kieku ikonna niproċedu. L-armonizzazzjoni ta' normi xaħġa ħaġa li jiena kieku inħabba fuq anke jekk tkun diffiċli fil-punt A imma il-B huwa kruċjali. L-entitajiet tal-Istati Uniti għandhom ukoll jikunu konfermi ma la jessu la jisi kem jistakun. Sissa da ma jisirx. U naħseb li għawnek l-Unjoni u Stati Uniti jistaw verament jien jers u lejxu xin. L-standards il-ġodda tajjeb li namluwom flimkien għabbażi tal-ISU IEC. Il-conformity assessment l-Istati Uniti qegħdin jitolbuna li jkun hemm għażla miftuħa u il-fatt li il memx ukoll disciplina l anti traslo fil-Stati Uniti hija eh, severa ħafna għaliex ma wix imma hemm il-koll rej li tkun aġġornata għax din kienet intessiet għax ma kienet falliet. Għaliex ma namlux aġġornament fit ttip u pal kanadiżi li għandhom verament kapitlu veru sabiħ fuq is-sita. Ejja namlu xi ħaġa l dan is-settur Issa li nafu eżattament x'nixtiequ żewġ naħat. Issa, il-problema ta' veru. Mhux għax dawn ma mhux problemi, ma jekk minn lejdut, lejdut huma tajbin, hemm iktar pressjoni biex ikun hemm din il-rikonoxximent reċipriku tal-standards. Di dawn huma jinstemaw bħala klim sbieħ. Darba kien hemm kandidat tal-presidenza li kellu sucking sounds. Ġifieri tkunux boloħ u temlu kollox. Hawnhekk timmina il-single standards tas-suq intern u ma ġib lebda vantaċ l-Unjoni Ewropea fil-suq ta' Amerikan sakemm ma jġux adottati dak li tkellimna fuqom qabel. Hemm affarijiet oħra. Anki jekk nippermettu dawn l-standards tal-Amerikani li jitlu fis-sistema minħabba rikonoxximent reċiproku u mhux mill-AMBs x'dan diġà possibbli, imma mħabba din il-rikonoxximent reċipriku xieġri jek tiġi ċina l-standards tagħhom jew il-Ġappun. Meta nkun qed minkun negozjaw mal-Ġappun, pereżempju. U janki jekk se naslu xi darba, dan għandu jkun kondizjonat, ovvjament, fuq l-għanijiet ta' health and safety, irridu jkunu verament l-istess level, inti ma tistax tirrikonoxxi ċertu normi jekk ma tarax li huma ekwivalenti, din hija kondizzjoni u t-tieni kondizzjoni hija li jrid ikun hemm impenn qawwi mill-entitajiet Amerikani verament jilħqu l-istandards tal-ISO IEC. ċert, mbagħad ftit ambizzjonijiet oħra li għadna ma silolvejnihomx, jekk intom tridu nista' nsemmihom, iktaraw l-bżonn li nagħmel dan. Lik aktar wieħed importanti forsi huwa l-ewwel wieħed jiġifieri il-non-central regulators. L-istati Amerikani għandhom kompetenza li jirregolaw il-health and safety tal-magni u ħafna stati jagħmlu dan. Però jamlu b'mod kaotiku. Kuħat jagħmel biċċa tiegħu fil rokna tiegħu. Ġifiri, għana nistennaw l-Istati Uniti li jkunu verament integrati meta inti għandek standard federali għal xi magna partikolari eh, eh, l-istat jagħmel l-istess għax ħaġa prattika wieħed ikun jistenna li jagħmlu dawn imma dawn il-mekanizmi qasbis jeżistu fl-Istati Uniti ġifiri kollox imgerfex. Anki għall-Istati Uniti hija ħaġa li tqum il-flus imma fit-TTIP se tkun diffiċli. Eh, Il-Gvern Federali ma jistax jimponija, għalhekk irtu kollok il-Council of States, ġifiri entita kbira ħafna f'Washington li jippruvaw jagħmlu deal mal-Gvern Federali jew inkella jkun hemm il-preemption. Xi ħaġa diffiċli ħafna maċ ma jkunx hemm sussidjarità ġifiri dini dan u se jkun intop fin-negozjati imma jkun sibu soluzzjoni verament ikun ħaġa veru tajba. Nirringrazzjakom. I'm starting a speaker list, but just to summarize. Tajjeb, mela, taqsira ta' dak li għedna Eh, l-standards tekniċi tal-Istati Uniti jistaw kunu komplikati eh, li mhux dejjem neċessarjament huma konformi mal standards internazzjonali u aħna għandna u wkoll dawn l-standards internazzjonali mhux biss ir rekonoċiment reċipriku. Sawa, fimt tajjeb? Jiġifieri eh, pal donnu dan irridu nippruvaw nispjegaw lill kostitwenzi tagħna irridu nippruvaw nużaw tfassil ċar għaliex eh, hemm eh, diversi ċittadini imħawdin ma nafx xieħossu l-MPs l-oħra, però jiena almenu eh, mill-elettorat tiegħi qed nara ħafna dubi. Mela, hemm erba kellima li jixtiequ jitkellmu u fil-fatt anzi ħamsa għaliex stiet Nikola wkoll. Mela, nibdew blew ewwel kelliema. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi ħafna lill-esperti li oġobom jiġu għawek fostna u jkellmuna dwar dan is-suġġett. Jidher ukoll li l-pożizzjoni adottata f'dan il-Parlament Ewropew jimxi jitfit mar-riżultati tal-istudji tagħkom. Nixtieq nitkellem fuq il-parti tal-vetturi tal, tal vetturi bil muturi L-ewwel imbagħad fuq l-inġinjerija ma naqbilx illi meta nitkellmu fuq l-industrija tal-karozzi pereżempju jiġina f'moħħna mill-ewwel il-Ġermanja. Jiena jiġini f'moħħi il-Repubblika Ċeka pereżempju. Jiena nixtieq Ti, inkun eh, naf jekk dawn in-negozjati hux qed qablu ma' xi negozjati oħra li kellna fil-passat. Eh, ma nafx kemm dan ikun ġust jekk qed tagħmlu hekk għaliex iva huwa minnu kellna negozjati mal-Korea ta' isfel, eh, kien hemm ukoll ċerta aspetti marbuta ma' settur tal-karozzi, iżda hekk għall-ewwel darba qed nittrattaw ftehim kumpless ħafna meta wieħed iqis il-settur tal-karozzi u dan huwa importanti mhux biss għallum issa anke l tagħna. Naħseb illi huwa essenzjali li nifmu illi aħna rridu niksbu sitwazzjoni fejn nirbħu f'kwasjasi każ l-ekim win-win situation. Aħna rridu nesportaw aktar lej l-Istati Uniti, pero jiena bħala konsumatur nixtieq ukoll li jkun hemm il-possibilità li jkolli xi Cadillac pereżempju fuq eh, is-settur eh, fuq possibbli fil-suq eh, Ewropew bi prezz iktar baxx. U meta hemm il-kwistjoni tal-konverġenza fil-prezzijiet Għawek naħseb li għanna situazzjoni fejn u dimna għanna l imseħb tagħna li huwa l-kompetitur prinċipali tagħna għalhekk huwa importanti li aħna niksbu l-appoġġ tal-industrija tal-karozzi. Jina kontenta li l-industrija tal-karozzi hija involuta u illi kolna approċ minn taħt għal fuq jiġifieri li aħna nibbażaw id-diskussjoni tagħna għabbażi ta' dak li jgħidulna huma. Mhux ser nqgħod nisħaq fuq il-rikonoxximent reċiproku, jina naħseb li dan jagħmel sens minħabba illi s-settur tal-karozzi huwa ibbażat fuq dan l-aspett tekniku. Uh, U jiena għandi mistoqsija madana kollu rigward l-istudju marbut mal-inġinjerija. Mistoqsija sempliċi, kif nistaw nikkonvinċu l-Amerikani illi l-standards tagħhom fil-verità mhumiex standards internazzjonali, fl-istess waqt kif nistaw nitolbu l-Amerikani unġelhom jaċċettaw l-standards Ewropej illi huma ibbażati fuq ftehimiet tal-ISO IEC u hekk niskuża ruħi għal ħafna akronimi li qed nuża irridu naraw kif namlu biex l-Ewropej jikkooperaw mal-Amerikani għal standard transatlantiku fil ġejjeni Mill-istudju qed nifhem illi rikonoxximent reċiproku tal-standards mhuwiex aċċettabbli minħabba leġizlazzjonijiet differenti, l-standards legali differenti u koll jeżistu fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku u jekk u il-prinċipju tal-standard uniku fl-istati membri kollha bħala l-bażi ta' tal-ħidma fiħdan l-Unjoni Ewropea tista' xejjen il-ħidma tagħna mal-Istati Uniti. Jiġifieri kif nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet? Naħseb hija kwistjoni ta' flessibilità, però xorta waħda nixtieq nisma' tweġiba. Grazzi, kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjor President, u grazzi ħafna l-mistidna tagħna żewġ prezentazzjonijiet tant interessanti tagħhom. Jiena naħseb illi l-industrija tal-karozzi mhijiex l-iktar waħda importanti, iżda hija waħda minn dawk l-aktar importanti. Għalhekk huwa importanti illi nitkellmu fuq dan is-settur marbut ma' setturi oħra dan id-diskussjonijiet tat-TTIP saret analisi tajba ħafna fuq il-renumerazzjoni u fuq l-eliminazzjoni tal- tal-TBTs. Dawn huwa importanti illi neliminawhom l-NTBs u il-mistoqsija tiegħi hija x'inhi l-aħjar x'inhu l-aħjar approċċ biex nagħmlu dan jiġifieri biex neliminaw l-ostakoli mill-aktar fis possibbli Intom suġġerejtu tlet approċċi, l-ewwel armonizzazzjoni tal-standards, it-tieni l-iżvilupp ta' standards internazzjonali u t-tielet rikonoxximent reċiproku. Barra minn hekk mistoqsija rigward id-differenzi bejn l-ewwel approċċ l-armonizzazzjoni tal-standards u t-tieni l-iżvilupp ta' standards internazzjonali. Għalix nemmen illi jekk l-Unjoni Ewropew l-Istati Uniti jistaw jastu għal ftehim dwar l-armonizzazzjoni tal-standards ser ikun hemm impatt pressjoni kbira biex eh, nimplementaw dawk internazzjonali jew jiġu implementati bħala internazzjonali. Kellim li Miss Marija. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzjakom tnejn li intom għal prezentazzjonijiet tagħkom. Naħseb illi fil-Kumitat tagħna, Signora President, irid ikollna il-possibilità illi l-ewwel nirċievu din it-tip ta' informazzjoni, mbagħad eventwalment nerġgħu lura b'din informazzjoni lil kostituenti tagħna u lill-produtturi tagħna li spiss ikollhom nuqqas ta' informazzjoni. Hawnhekk qed nitkellmu fuq żewġ tipi ta' prodotti. Fir-Rumanija għandna industrija tal-karozzi b'saħħitha u attualment però jeżisti il-biża li wara li niffirmaw il-ftehim mal-Istati Uniti l-affarijiet ikunu jistgħu jinbidlu l-SMEs fid-diversi industrija eh, fl-industriji differenti qed jibżaw minn dan, ma jafux eżattament kif ser jiżviluppaw il-relazzjonijiet eh, kummerċjali wara l-ftejn mal istati Uniti. Jiena personalment organizzajt dibattitu dwar dan ġewwa r-Rumanija u tlabt illi eh, tittieħed votazzjoni sigreta Eh, dwar din il-bizza marbuta ma' TTIP, ir-riżultati kienu dawn illi ġejjin. Mhux ma kienx hemm biża rigward l-arbitraġġ privat, iżda l-aktar il-li jibżaw iċ-ċittadini huma minħabba l-standards il-ġoddi illi mhumiex familjari magħhom u jibżaw ukoll illi jitilfu s-sem tagħhom tas-suq minħabba id-differenzi fl-standards. Naf li hawnhekk qed nittrattaw żewġ tipi ta' prodotti differenti u il-kummenti tiegħi jindirizzaw l-aktar it-tieni tip ta' prodotti. Fl-ewwel prezentazzjoni qed ngħidu illi qed jintużaw tariffi differenti biex inkunu nistgħu nħallu lokal aktar manuvra meta nkunu qed nagħmlu negozjati oħrajn minħabba li r-rati tagħna eh, eh, u t tariffi tagħna huma differenti. Allura, kif tistaw tuna daqxin aktar dettal dwar kif il-Kummissjoni tista' tagħmel dan tul in-negozjati tagħha bħala ċittadina Ewropea u bħala MEP ma nafx eżattament min ser ikun qed jinnegozja fuq dan l-aspett. Hemm bżonn ta' aktar trasparenza. Fil-fatt dan kien it-tieni punt li ħareġ mid-dibattitu pubbliku li kelli fir-Rumanija. Propju il-trasparenza rridu nkunu f'pożizzjoni illi nipprovdu ċittadini tagħna b'fatti għalek il-prezentazzjonijiet ta'kom u tant utli, għalli xaħna ma nishtuqx nihdu pozizjoni qabel ma nkunu nafu eżattament xqed nitrattaw. Dan qed anka fil-plenarja, hemm bżonn ta' ftehim tal-kummerċ mal-Istati Uniti, joġobna jew ma joġobniex il-globalizzazzjoni hija xi ħaġa wa' fatti li jeżisti. U però rridu nkunu nafu aktar il-fatti u dan wassalni għal kwistjoni tal-standards, il fatti li memx standards l-istess fl-Istati Uniti. Jider illi kull stat tal-Istati Uniti għandu um, l-standards tijaw. U għalek il-mistoqsija tijaj ija. Aħna ser ikollna ftehim ma l-Istati Uniti in ġenerali, mhux ma xi stat wieħed jew ieħor in partikolari. Għalhekk meta aħna naslu għal pożizzjoni tagħna waqt negozjati irridu nsamaw leħinna bħala Unjoni Ewropea. U Fin-naħa l-oħra irridu nisimaw il-vuċi tal-Istati Uniti, mhux ta' xi stat partikolari. Kun diffiċli ħafna għal Rumanija u għal SMEs illi nidħlu uh, f'dawn in-negozjati meta l-approċċ ikun daqshekk kaotiku. Naħseb huwa importanti illi nitkellmu fuq kategoriji oħra wkoll Smajna koll kwistjonijiet marbuta mal-produtturi ta' kimiċi. ċittadini illi imorru fl-awtoritajiet sabiex il-prodott tagħhom ikun jista' jiġi ċertifikat sigur. Però din il-ħaġa ma teżistix fl-Istati Uniti u jiena personalment kelli l-esperjenza tal-fatt illi eh, jekk ikun hemm standards differenti l-ispejjeż ser ikunu differenti wkoll u nkunu qed inħallu l ċerta nies lura, nkunu qed jaqgħu lura. Kellem li jmiss. Iva, fil-fatt l-standards id-dominaw il-prezentazzjoni tal-mistedna tagħna u jien nitkellem ukoll dwar il-possibilità li jkun hemm armonizzazzjoni tal-standards. Dan ukoll iġib valur miżjud lil negozjati tagħna marbuta ma' TTIP u f'dominji differenti, f'setturi differenti mhux biss f'dak tal-karozzi. Fil-fatt xtaqt ngħid xi ħaġa dwar dak li qalet Viki fil-bidunet hemm bżonn li nibatu messaġġ ċar li ċittadini tagħna għaliex il-dibattitu dwar it-TTIP nismaw ħafna dwaru u anka l-NGOs jitkellmu ħafna fuq it-TTIP. Dan minħabba illi jeżistu ċerta argumenti populisti illi iqanqlu biża fiċ-ċittadini tagħna U fil-fatt id-dokumenti ta' marbuta ma' TTIP iwaslu għal aktar nuqqas ta' informazzjoni ċara u ġusta minn suġġetti oħra. Għawek nixtieq nixbet l-attenzjoni fuq il-fatt illi qal eh, il-Professor Pelkmans li huwa wieħed mill-aktar illi huwa wieħed minn l-aktar eh, esperti illi ikellem, illi ġi fosta biex ikellimna u nitolbu illi ma joqqoċ juża taqsek ħafna akronimi, għaliex ma ikun diffiċli ħafna li aħna nerġgħu lura ċittadini tagħna b'dan l-użu taqsek kbir ta' akronimi. Però hemm bżonn illi nibatu messaġġ ċar ħafna u dan qed ngħidu biex nappoġġa dak li qalet eh, Vicky aktar kbini. Grazzi ħafna nadir kelma lil Nikola. Iva jiena nixtieq nirringrazzja malajr lil mistiedna tagħna u nirringrazzja lil Professur Peckman li passoltu bat messaġġ ċaru stimolanti ħafna. Għawek aħna ninsabu qoddim ir-realtà ta' standards differenti li huwa ħafna l għet jarmonizzom. Għandek minn banda l-standards tal-Stati Uniti li mhumiex standard internazzjonali, però importanti ħafna illi nifmu jekk l-standards differenti u xed waslu għal għal livelli ta' sigurtà differenti wkoll, partikolarment l-effetti li qed ikollhom fuq is-saħħa għal min juża dan it-tip ta' makkinarju. Il-problema mhux biss li għandna standards differenti, iżda kemm dawn l-standards differenti qed ifissru illi hemm riski differenti fuq is-saħħa tal-bniedem. Għaliex iva aħna nistgħu naċċettaw standards differenti, però dan nistgħu nagħmluh biss jekk il-livell ta' saħħa ta' protezzjoni ta' saħħa ikun aktar għoli mill-livell attwali ta', ta, ta, ta sigurtà u ta' saħħa li qed nużaw attwalment. Tajab, ma nafx jekk is-sinjura vissutu mill-Kummissjoni tixtieq titkellem u batwar nerġa' ndur għal mistinna tagħna. Grazzi ħafna Senjura President, l-odwa tajba lil kulħadd, jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Golev eh, għal prezentazzjoni tagħha. Eh, xi punti li baqgħu f'moħħi rigward l-NTBs li ġew studjati fis-settur tal tas-settur tal-karozzi illi iwassal għal 26% tal-kartels li jeżistu fis-settur tal-karozzi meta mqabbel ma' 2.5% ta' dak fl-Istati Uniti. Umbat, meta nitkellmu fuq l-NTBs ma jfissirx li aħna nikkompromettu il-ħarsin ta' sigurta, il-level ta', sigurta u ta', kura ta' saħħa. Rigward kif għanna nitrattaw l-NTBs, intom għamiltu referenza għal tlet approċċi. L-ewwel waħda l-armonizzazzjoni. Għawek naħsbu illi bżon ikun hemm armonizzazzjoni bilaterali mal-Istati Uniti aħna diġà identifikajna tliet toqsma fejn possibilment inkunu nistgħu nibdew mill-ewwel blit-testjar tal-armonizzazzjoni tal tal dan il-proċess. Pero dan mandux ikun l-unika mod ta' kif namlu armonizzazzjoni multilaterali. Dan ifisser li jekk aħna naslu għal ftajim mal-Istati Uniti, mbagħad irridu nistabilixxu ċert ta' standards illi jiġu applikati b'mod internazzjonali. U aħna lek qed naħdmu biex insaħħu il-kooperazzjoni taħt il-ftehim 98. Fil-fatt fl-aħħar fis-sessjoni plenarja ta' Ġunju aħna prezentajna paper konġunta ma l-Istati Uniti fej tkellimna dwar idejat konkreti dwar kif nistgħu nsaħħu l-armonizzazzjoni multilaterali dwar il-regolamenti li jeżistu fis-settur tal-vetturi b'mutur. Mbagħad irridu naslu għal benefiċċji ekonomiċi aktar malajr u dan ifisser li aħna qed narfu nirrikonoxxu ċerta standards għal darboħra il level ta', ta sigurtà jrid ikun preżenti. Iżda aħna mhux qed inqisu uh, standards individwali. Iżda qed inqisu r-riżultati ta' dawn l-standards fir-realtà. Huwa proċess estremament diffiċli u ser jitlop uh, eh, il-ħin, pero għalmenu issa qed niċċaqalqu minn fejn konna, mhux qed biss niddiskutu l-prinċipji u l-metodoloġija, iżda qed nibdew nidentifikaw uħut mill-loqsma li fihom aħna nistgħu naħdmu flimkien fihom. Jiġifieri il-prezentazzjonijiet li smajna huma ta' ħafna mal-approċċ tagħna, però forsi nista' ngħid illi iva huwa minnu li hemm diversi approċċi differenti. Però l-intenzjoni tagħna mhijiex illi nippruvaw narmonizzaw dawn l-approċċi. Li xkieku jkun diffiċli wis, in-negozjati jkunu diffiċli wis u attwalment il-sistema ta' approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea qed tiġi rikonoxxuta bħala waħda li għandha valur miżjud u aħna mhux qed nippruvaw li la aħna nbidlu l approċċ tagħna laqas li l-Istati Uniti jbidlu l approċċ tagħhom li nixtuq nagħmlu huwa li jkun hemm armonizzazzjoni ta' rekwiżiti tekniċi u tal-proċeduri. Uh, Grazzi. Grazzi permettuli li nikkommenta fuq punt wieħed u nagħmel xi mistoqsijiet ukoll speċifiċi. Mela. E, forsi lil professur Jacques e, nisolbu illi ikun aktar ċar, jiġifieri jekk intom ettejdu illi aħna bħala fis-settur tal-inġinerija tagħna huwa aktar avanzat, iżda xorta waħda id-diversità li teżisti fl-Istati Uniti qed tagħmilha diffiċli ħafna li aħna nesportaw li l-Istati Uniti, allura qiegħ ngħidu dan ċar u bla tlaqliq. Iżda il-punt prinċipali tagħkom derli li kien illi aħna nistgħu nbijaw aktar jekk l-standards fl-Istati Uniti kienu aktar armonizzati. Issa, rigward is-settur tal-karozzi, uh, jekk importanti li aħna nifmu li din mhix kwistjoni pertinenti biss għal Ġermanja. Jekk eh, li kiku dan kien il-każ allura eh, x'nid diskutu għan għamlu din il-kwistjoni. Il-fatt li ma tfadal ħadd mill-Ġermanja u hekk preżenti kompli sħaq fuq dan li kont qed ngħid. Għalek forsi eh, il-mistidna tagħna forsi jkunu jixtiequ jikkommentaw dwar dan. Mbagħad hemm ukoll komment fuq paġna 32 illi mhux qed nifhem. Jekk 98% ta' taxxi jiġu eliminati l-esportazzjoni jiżdiedu bi 13%. Ehm, ma nafx hekk għawx xi żball għalix mbagħad eventwalment intom tgħidu jekk ikollok ftehim ambizzjuż illi fih 25 fil-mija tal-persuni kunu qed jaqblu, allura l-Unjoni Ewropea tkun qed tirċievi aktar importazzjoni. Hemm xi żball jew jien mhux qed nifhem. U jekk hemm xi żball fil-test fil allura jambidluh dan, dan l-iżball. Come back briefly to our experts. We've got about five minutes. So thank you very much. Signora Golev, grazzi ħafna Signora President, nirringrazzja l-kull minna mill-li mistoqsijiet, jena kontenta ħafna illi kol kem aħna ma tiġinix moħna biss il-Germania, meta nitkellmu fuq is-settur tal-karozzi, dan huwa propju dak li xtaqt nirikom għalix naf illi minkom partikolarment dawk illi huma mill-Repubblika Ċeka illi fil-Repubblika Ċeka propju dan is-settur huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Però mhux dejjem ikun hemm dan narfien fih l-Unjoni Ewropea. Għalhekk xtaqt nuri l-importanza ta' dan is-settur fi stati membri oħra. Meta nqabbel ma' ix-xogħol tagħna ix-xogħol qed isir bħalissa ma' FTA oħra, aħna sħaqna sħaqna nenfasizzaw fuq il-fatt illi TTIP huwa ftehim tal-kummerċ illi għandu jmur lilin minn dak illi jintlaħaq FTAs oħra. Dan la dubju għanna narfuħ. Barra minn ekku importanti ħafna li nisqu fuq il-perspettiva tal-konsumatur u il-varjetà ta' prodotti li nistaw nilħu nkopru bit-TTIP. Biex bekk anka ikunem iktar karozzi bħal Ford, Mustang illi kunu prezenti fis-suqtana għal prezz aktar baxx. Issa, l-aħjar mod kif neliminaw l-NTBs. Jina prezentajt dawn it-tlet approċċi, iżda fil-verità dawn it-tlet approċċi eh, għandhom uh, jaħdmu fl-imkien u mhux nażu xi approċċ wieħed u nużaw lilu biss. Fil-verità jiddependi fuq l-standards li aħna kun qed nikkonsidraw. U differenza bejn l-ewwel u t-tieni approċċ l-armonizzazzjoni tal-standards u l-iżvilupp tal-standard internazzjonali huwa li fl-ewwel każ aħna nistgħu narmonizzaw l-standards tagħna u naċċettaw l-standards tal-Istati Uniti u jista' jkun ukoll fil-ġejjini illi naċċettaw anka dawn pala standards internazzjonali. Pero dan jitlob li kunem zvilupp aħjar tal-UNEC, tal-standards tal-UNEC. U jiena kontenta ħafna li nara illi fil-fat il-Kummissjoni qed u anka l-Istati Uniti qed jaħdmu fuq dan l-aspett. Ista l-istess qed jagħmlu anka l-imsieħba Ġappuniżi tagħna. Għalhekk huwa importanti ħafna illi nifmu illi dawn it-tlet approċċi għandhom jikkomplementaw il-xulxin. U irridu naraw kif nistaw naslu għall-aqwa liberalizzazzjoni, għall-aktar liberalizzazzjoni tas-suq b'mod l-aktar veloċi biex eventualment ikunu nistaw namlu valutazzjoni tal- karozzi li jkunu qed jiġu prodotti kemm fis-suq eh, Ewropew kif ukoll dak tal-Istati Uniti u illi jkunu konformi ma l-standards ta' sigurtà jkunu jew jkunux qed jiċċirkolaw fuq it-toroq tal-Istati Uniti jew tal-Unjoni Ewropea. Nifhem ukoll il-problema ta' nuqqas ta' trasparenza li teżisti f'diversi stati membri. Din fil-fatt hija xi ħaġa li kollna Eh, nitrattaw maħanka fil-Ġermanja, nindirizzaw anka fil-Ġermanja. Waqt kull laqa u kull meta aħna natu aktar informazzjoni fuq TTIP biex nipruvaw nindirizzaw lil pubbliku fuq din il-kwistjoni. Naf li dan huwa aspett diffiċli ħafna aħna nilqgħu però l-inizjattiva ta' aktar trasparenza li e, bdiet mill-bidu ta' dis-sena. Il-materjal kollu li jitpeġġa fuq l-internet huwa utli ħafna jina spiss nuża din l-informazzjoni meta nkun qed inħejji il-preżentazzjoni tagħna u anke meta nkun qed nindirizza lill-istudenti. Però forsi dan wasal xi ftit tard wisq pero nindirizza din l-inizjattiva u naħseb illi kolka maħna rridu naħdmu aktar fuq dan is-suġġett biex niksbu ftehim ta' kummerċ illi waċċettat bisħiħ mill-pubbliku u anka mill-MEP sal-ixle. Um, I also agree um, that um, we should not um, sacrifice. Naqbel ukoll illi ma rridux nissagrifikaw l-standards ta' sigurtà dan huwa l-aktar aspett importanti ta' TTIP ovvjament u forsi għandis bajlina, pero aħna jew ftemt jiena, ma ftemtx tajjeb, aħna mhux qed nissuġġerixxu Eh, standards l-istess għal konformità fl-testjar, conformity testing, hemm ċerta uh, proċeduri tal-auto eh, ċertifikazzjoni, uh, però l-armonizzazzjoni ma nixtiqux ma nixtiqwiex f'dan is-settur. Iktar milli hekk dak li xtaqt ngħid huwa illi nużaw is-sistema ta' approvazzjoni mill-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea Eh, skużani, skużani, tajta senjora President, il-membri qed jibdew jitilqu. Eh, Għalek nitlop li l-kalim li mis s-sur Jacques Pelkmans li jintervjeni. Iva, senjora President, il-mela, il-problema f'dan il-qasam hija illi għanna diversi informazzjoni illi tibda taslilna minn diversi aspetti u jekk nippruvaw namlu taqsira u taqsira u taqsira fuq oħra eh, li jiġri nispiċċaw one-liners, eventualment l-MPs jirġaw lura lejl kostitwenzi kostituenzi tagħhom u saħan sitra wasal min qal illi hemm bżonn ta' standard dinjin. Issa dan mhux il-każ għaliex għalina jeżistu dawn l-standards fid-dinja tal-inġinjerija u l-standards tal-ISOs u l-IECs u l-IEC. Iżda l-Amerikani jgħidu illi l-standards tagħhom huma standards internazzjonali għaliex jintużaw f'oxrin il-pajjiż ieħor madwar id-dinja. U allura huma jgħidu kif nistgħu ngħidu illi l-istandards tagħhom mhumiex internazzjonali. E, Fil-verità hija illi u l-problema tana hija illi l-standards tagħhom qed tiġi użata mill-elit minn l-50-60 eh, organizzazzjoni l-aktar involuta u għalhekk din hi l-problema tagħna. Il-problema jew ukoll illi l-iktar tmien organizzazzjonijiet importanti għandhom eh, ċerta influenza politika mhux biss fl-Ewropa iżda madwar id-dinja. Għalhekk din hi l-problema tagħna diversi eluf ta' kumpaniji jużaw dawn l-standards. Għalek, Signor President, jekk inti kollok titkellem ma' Siemens, tiskopri illi hemm persuni fiħdan Siemens illi huma speċjalizzati fuq l-standards użati fl-Unjoni Ewropea u hemm inġinieri illi eh, jużaw standards użati fl-Istati Uniti. Jiġifieri hemm dan il-konflitt ta' interessi. U għal ġejjieni, eh, sinjora President, irridu niġbdu l-attenzjoni tal-Istati Uniti dwar din il-kwestjoni. Fil-passat però rridu nifmu illi dan l-standards differenti intużaw. Issa, kif nistaw nikkonvinċu l-Amerikani? Huwa importanti illi nifmu illi hemm mekkanizmi hemm modot illi ilhom jintużaw u hemm mekkanizmi oħra li ma ntużawx fil-passat. Għaliex dan seħ? Għaliex attitudni differenti illi l-Amerikani jużaw. Umbat, rigward il-mistoqsija mill-MP Taljan insejt ismek fil-fat, pero Iva għandek raġun, ovvjament, ma rridux ninsew ċerta aspetti marbuta ma' s-saħħa u sigurta. Meta jeżistu it-TBTs, il dawn il-kwistjonijiet qatt ma jkunu l-aktar importanti, però rridu nifmu mbagħad jekk Rridu nifmu jekk l-standards jistawx joħol dawn l-standards jistawx waslu għal spejjeż miżjuda fil-verità. Ġeneralment iva dan jiġri, però fl-istess waqt eh, ġili jkun hemm diffikultà biex wieħed jilħaq dawn l-standards u fl-inġenjerija dan jista' jkun diffiċli. Allura iva l-standards tas-saħħa, tas-sigurtà rridu nilħuhom dejjem u Eh, fl-istess waqt ma jfissirx li l-standards differenti eh, mhux ser waslu għal problemi. Naħseb li ħan hekk. Iġfiri, il-kustjoni miex illi aħna nqoddu naslu għal xi one-liners bħalma qalet is-Senjura Ford. Għall-esportaturi tagħna l-NTBs kollha huma importanti, hemm diversi aspetti u hemm ukoll kwistjoni ta' regolamentazzjoni u hemm ukoll standards tal-Istati Uniti li jistgħu eventwalment isiru l liġi illi rridu nikkonsidrawhom. Tajja wis, grazzi ħafna lil mistidna tagħna illi għamlu prezentazzjonijiet eċċellenti jiena naħseb li nistgħu nifqu hawnhekk bil-ħidma tagħna l dalodu il-kumitat tagħna jerġa' jiltaqa' fit-tlieta l ikla tajba jekk għaw xi wħud li sejrin jekk l-immaġina l-maġġoranza tagħkom. Grazzi.